Uh, okay, colleagues, I, I think we'll make a start. It's uh, nine. Aziz kollegi, naħseb li wasal il-ħin li nibdew id-disaw nafsu ħamsa fil fattu jina jiena ħanħu post tal-President Dalodu ħodu għaxi edha tħejji il-negozjati ta' trialogu tal-AFM ġifiri Dalodu. ħodu ħajkolkom li l-imbat naraw għar nofsinar tkun xawnek il-President. L-għu ħagġan xtiqkom tamlu u għalli tadottaw l-abbozz tal-agenda u naħseb li jekk m'hemmx bidliet nista' nikkonsidra l-agenda adottata. Għandi xi aħbarijiet fissem il-President naf li kollegi għandkom daqxajn tħassib fuq numru tal-laqat straordinarji li saru fi Strasburgu jina u kol personalment naħseb li dan huwa peace Zejjed fuq l-agenda tal-membri, pero sfortunatament l-ammont ta' xogħol li għanna fil-komitat tagħna dan ġi maqbul anke għalissa mill-koordinaturi għax m'hemmx mod ieħor kif nistgħu nlaħqu max-xogħol anke minħabba leġiżlazzjoni li ġejja mill-Kummissjoni għalhekk għalissa ħajbqa' jkollna dawn il-laqgħat straordinarji fi Strasburgu xtaqt nitkellem u koll fuq il-istampar ta' dokumenti tal komitati forsi tafu minn mill eh, montanji ta' karti li għandkom fuq l iskrivanijiet ta'kom li aħna nikkunsma' smaw ħafna karti u ħafna drabi l-uffiċjali spiċċaw jistampaw l-istess karti ħafna drabi palissa għadin nistampawom tled darbiet ġifiri ċertament dan il komitas mux għatjati semu għall-ambjent għalek it-tihdet deċizjoni illi dokumenti jiġu stampati darba biss u jkunu disponibli fuq il-web pages tal komitas ġifiri kolkom għacċess għal-jom jekk ikun hemm xi membru li kollu ikun irid xi dokument partikolari titolbu għal dak biss, titolbu li servizzi tal-istampar biex jibstabakom dak id-dokument biss u mhux noqogħdu naħlu li nistampaw il-karti kollha tliet darbi tal kulħadd. Imbagħad korrigendum għad tieħda perspettivi li kif ġiet dotata mill-Parlament fis-17 ta' Ġunju. Din hija ħaġa li rċivejtuha fil- fl-email u skont regoli 216 ħa naqblu ma dan il-korrigendum u dana il-korrigendum jiffoka aktar ix-xogħol tal-atti delegati u jżid paragrafu żgħir illi intessa waqt il-negozjati dan il-paragrafu 3a artiklu 8 kien fl-abbozz tal-proposta tal-Kommissjoni u la tneħħa u laqas hemm dubju dwaru għalhekk naċċettaw li jibqa' fit-test finali u jekk m'għandkomx oġġezzjonijiet dana jiġi adottat u jiġi imħabbar waqt il-plenarja li jmiss. Imbagħad għandi l-aħħar aħbar fuq ir-riżoluzzjoni fuq il-mini tal-faħam kompetittiv minjiri tal-faħam kompetittivi skont ir-regola 21 kull membru jista' Il-resta emenda li taqa taħt l-ambitu tal-Unjoni Ewropea bazzana jiġi referu tal-Komitat, f'dak kas huwa l-Komitat ikon u l-Komitat jiddeċiedi xi proċedura ħad tiġi adottata. Nistgħu jiddeċidu wkoll nagħmlu rapport skont regola 48 fuq dawn il-menieri tal-faham kompetittivi dan diġà kellna rapport mis-sur Rab u għalhekk għandna l-opportunità anke li resqu emendi għal dan ir-rapport għas-26 ta' Ottubru u anke mbagħad fid-9 ta' Novembru nkunu qegħdin nivvotaw fuq dan ir-rapport. Il-koordinaturi għalhekk ħadu d-deċiżjoni tajba illi u l-awtorità riżoluzzjoni ħajjin ġu informati li dan huwa suġġett li kumitat Jekk għandkom xi suġġerimenti li tixtiequ tagħmlu jiena lesta li nisma'hom jekk lena dwar l-ewwel punt tal-aġenda, punt tlieta taxxa u żvilupp kooperazzjoni ma' pajjiżi qed jiżviluppaw fuq il-promozzjoni ta' governanza tajba f'affarijiet tat-taxxa ngħaddi mill-ewwel rapporter u ngħaddi s-Sinjura Peter Kamen. Uh, thank you, Madam uh, President. Uh... Grazie, Signora President. Kif tafu il-punt huwa għandu tlet partijiet. L-għonet kif ħansaħħu l-kapacità tal pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw. biex niżviluppaw is-sistema ta' tassazzjoni. imbatem hemm il-kwistjoni wkoll ta' kumpaniji transnazzjonali. u s-sistemi tal-evazzjoni tat taxxa mbagħad hemm ukoll il-kwistjoni ta' sistemi ta' tassazzjoni internazzjonali. Hemm 16 l-emenda b'kollox. U kif nifhem jiena dan qegħdin f'konformità mar-rapporti siġu ċettata. Emenda disa' illi tikkonċerna l-introduzzjoni ta' tassazzjoni fuq livell Ewropew biss mhuwiex aċċettabbli. Imbagħad hemm proposta għaliex emendi 13 14 16 jitrattaw l-istess ħaġa ġifieri l-obbligi pajjiż pajjiż tal- uh,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 tal-istess emenda. Grazzi. Uh, thank you for that. Um, I'm not going Grazzi ħafna. Issa ħa nara x-shadows tal-essendi mux unek, kallu xie problemi bit-titjiriet walek naddi għassur xmita grupp għaldi. Sure. Grazzi, Signora President. Nishtiq nibda billi nirringrazzja l-Signora uh, Pitkanen għal rapport tajab ħafna. U daw il-lemendi li għamilt jiena naħseb illi ġew indirizzati u għalhekk jiena sodisfatt. Fuq it-taxxa ta' tranzazzjonijiet finanzjarji din jaf tkun daqsxejn problematika. U jiena ħadd l-impressjoni li ġimgħa li għaddit konna ħanivvotaw favura fil- rapport Vernis kien hemm emenda rali minnaħa tal-ħodor li aħna mill-għalde ma ċettajniex. Għax aħna għedna li xtaqna li konna approċ globali. Fil-riżultat aħħar idonnu kif jgħid hawnhekk f'numru disa' Aħna kol nafu x'inhu rizultat u x'naħsbu għaliex daw l-affarijiet qed isiru dejjem aktar u aktar importanti. Naqbel ma dak li għat inti sirpa, pero ma nafx jekk Nipruvaw Nippruvaw niksbu rizultat aħjar. Forsi għandek xi kummenti inti fuq dan. Signora Petikanen, ħan nitolbok biex tuġġab il-mistoqsijiet ta' Shadow Skola fl-axħar. Nishtiq infakarkom li Signora Podemata ħatkun qed titratta dan ir-rapport u ħajkolna smih flaxxa ta' jannar ukoll, ġifieri dan huwa xogħol li għadu għaddej. U għadin naħdmu fuq affarijiet fuq l-istess kwestjoni minn lati differenti, ġifieri qed inħarsu wkoll ehm, lejn id-dimensjoni globali kif qal tajjeb is-Sur Schmidt. Sinjura Swinburne fissem is-Sinjura fissem is-Sinjur Kamal. Grazzi, Sir President, hawnhekk għandi messaċ man Dr. Kamal jek permetu li ħana raħax dan għamu ix rapport li kont għat insegwi jena. sur Kamal ringrazzja rapporter tal-li għamlet opinjoni Eh, bilanċata ħafna fuq it-taxxi u l-iżvilupp, ringrazzja wkoll u laqa l-emenda ta' li Schmidt li qed jitlob aktar eh, trasparenza u jkollna dinja fejn intraprendituri jistgħu jaħolqu il-ġit. Ma jridx ikun hemm enfasi żejjed fuq is-settur pubbliku li jkun għad detriment kabbir tkabbir ta' settur privat ma jridx ikun hemm impatt ħażin fuq il-popolazzjonijiet li għandhom dħul baxx, però importanti li xini il-politika tal-taxxa l-importanti u fl-aħħar mill-aħħar ikun hemm it-kabir neċessarju u jitlob ukoll lill oecd biex ikompli fix-xogħol tagħhom fuq il-glini gwidi ta' pajjiż pajjiż u li l-governanza <clears throat> eh, korporali wkoll iżid il-governanza tajba Din l-informazzjoni ħas kompli tejn li nsibu il-postijiet fejn għamlu l-kummerċ u intejbu l-inċentivi sabiex ikollna ambjent tal-kummerċ aħjar. Is-sur Lambert mhux qiegħed hawnhekk, is-sur Klutz mhux hawnhekk, ġifiri ħanerġa' lura rapporter biex twieġeb uħud mill-mistoqsijiet. Iva, grazzi fil-qosor. Il-kollega Oli Schmidt għandu raġun emenda disajja fuq dak li għacċettat il-plenarja fuq il-taxxa ta' transazzjoni finanzjarja jibna naħseb li dinija formala um, ehm, bilanċata ħafna u l-est li negozja anke fil-gruppi. Pero naħseb li jagħmel eh, sens n li il grupp tiegħi mhuwiex favur din il-pożizzjoni. Id-diskussjoni ħadd s-sokta ġifieri għaliex jagħmel sens li konna l-istess lingwaġġ fiż-żewġ rapporti. Yes, I mean I think it... Iva naħseb illi f'din il-fażi kif ix-xogħol għaddej jagħmel sens li nirriflettu l-opinjoni tal-Parlament u tal-Plenarja u mbagħad jista' jkun hemm emendi fid-dawl ta' diskussjonijiet mill-kumitat tagħna fuq din il-kwistjoni. Ah, he's right. Well, he... Uh, Ms. Njok, would you like to speak on this report or no? Tixtieq titkellem sinjor fuq dan il-rapport? Sinjora Pitkan, tista ovvjament inti tikkuntattja li shadow tas-soċjalisti wkoll għax naf kellu xi problemi. Nixtieq infakka lill kollegi li ħajkun hemm vot fit-8 ta' Novembru fil-Kumitat il-Komitat Ewlieni ħalku qed jivvota fid-9 ta' Diċembru mbagħad tgħaddi plenarja f'Jannar tal-2011, ġifri qed baqalna ċans illi naraw x'inhu eżattament il-pożizzjonijiet. Grazzi ħafna kollegi għall-interventi tagħkom ngħaddu issa rapport tas-Sur Kaza. Punt erba illi huwa s-sistema komuni tal-vet f'dak għandu xaqsa mat-tul ta' żmien tal-obbligu biex jirkun nirrispettaw il-minimum standard sur Kaza. Thank you, Madam President. Good morning, colleagues. Grazzi, Sr. President, l tajba kollegi. Aħna id-deċidejna li s-sistema tal-vat kif inimiex adattata su internu u taħtieġ ukoll riviżjoni urġenti. Kwistjonijiet li għandna bħalissa qudiemna huma komplikati, jrid ikun hemm dibattitu sabiex jgħinna inwaf u niddeċidu x'inhi l-aqwa mod kif nimxu quddiem bħala parlament aħna jdu naċċertaw Li dan il-proċess isib mod effiċjenti u f'waqtu, kummissjoni aċċertatna li Green Paper ħad iġi pubblikata u li ħajkun hemm ukoll dibattitu komprensiv wara. L-emendi li tresqu għadin hemmhekk bl-intenzjoni li dan id-dibattitu jissaħħaħ u jiena kuntent li ma waqajniex attentazzjoni li nagħmlu proposti aktar konkreti f'din il-fażi daqshekk bikrija. Minħabba il-komplessità u l-istorja politika ta' kwestjoni li għanna qoddimna naħseb li dan u u mod kif nimxu l-qoddim id-dibattitu fil-fatt. Iva għanna ikun biex nintejbu l-effettività tas suq internu s-sistema tkun tista' tiġġieled il-frodi għal dawn ir-raġunijiet m'għandi l-ebda oġġezzjoni għal emendi numru 3 u numru 4. U rridu nippruvaw li konna sistema ġdida fis-seħsa biex ikun possibbli li dan isir malar kemm jista' jkun. U għalhekk laqas m'għandi eh, oġġezzjoni tal-emendi tal-MP tale dak kollox minna ħatija għax dan mhuwiex xi suġġett jew rapport kontroversjali, grazzi. Iva, Pero se tkont uh, uh, tkellimt uh, b'mod mor tal-punt tajjeb sur tale. Grazzi, Signor President, kif għal sur kaza dan mhuwiex xi rapport problematiku, jiena nappoġġa xogħol li jagħmel u nirringrazzjah ukoll. Aħna naħsbu li huwa jamen sens li nappoġġaw ir-rata standard preżenti ta' 15% għal perjodu itwal biex naċċertaw li jkun hemm ċertezza legali, però min-naħa l-oħra rridu wkoll ikollna riviżjoni addizzjonali u nixtieq ngħid l-istrateġija ta' suq waħdini għandu jkun linja gwida f'dan ir-rigward. Il-mixja għal sistema definitiva qabel l-estenzjoni li jmiss ġifir tim ta' Diċembru 2015 għanna narawa b'da pozittiv, għanna realitajiet ekonomiċi ġodda, xejri ġodda tal-frodi fiskali biex tkun tista' tiġġodda ta' tal-leġiżlazzjoni, għalhekk nixtieq li l-Kummissjoni sa terġa' tevalwa dawn ir-realtajiet ġodda toħroġ bi strateġija ġdida tal-vet mal-kemm mela jista' jkun u ċertament qabel il-perjodu li qegħdin nestendu issa grazzi. Grazzi lilek is-Sur Schmidt Grazzi, Signor President, fil-qosor. L-emenda tijak sur kaza proposta mi li għanna kunu. Rridu naġu daqxajn iżjed sewa, inti għat tindika l-2030. U t proposta hija 2015. Imma bata li taqbel ma' sur tal ġifri issa Għasmu l-ura, jina naħseb id-dinja ta' sew ħasra. Għalix naħseb illi għanna naġiċu aktar malajr. Jina nappoġġa il-proposta ta' qabel. Mhix ħaġa gravidi, però naħseb illi il sistema tal-vet vera taħwida sħiħa ġifiri iktar ma naġiċu mala iktar benefikaw il-konsumaturi. Ma sibx li sur kazza ħajbieġeb, pero ma nasibx li l-affarijiet jaskludu xuxin, sur ta' għatjajt li għanna nimxu qabel 2015, pero sur kazza nasib issa jkun jistaj wieġiba din il-ħagġa ktar u pero l-għal sur Ashley Fox. Grazie, signor President. Dan huwa din hija proposta ċara li aħna nistgħu nappoġġaw l-istati membri jaqblu mal livell minimu tal-15% li għandu jizdit sal-2015 u parlament jista' jaqbel ma' il-pożizzjoni u nasbu li l-amendi li resaq sur kasa jagħmlu sens u ningrazzjaw għax-xogħol tiegħu aħna nappoġġaw ukoll l-amendi tas Sur Schmidt u s-Sinjura Seja naħseb li dawn ukoll u ma importanti għal-rapport u ma nixċerta jekk naċċettax l-emendi 56 ta' surtal aħna naqblu l-istrateġija tal-VAT il-Green Paper kun dokument importanti biex nibdaw il-direzzjoni strateġika. Jekk nieħdu deċiżjonijiet, issa naħseb li jista' jkun li din l-istrateġija tal-vet tispiċċa ma ta' profittax minnhom. Nasbu li tal-suq wahdini mandux jinvolvi affarijiet fiskali, ġifiri laqqas affarijiet li għandhom xieqsmu marrati. Nasab li aħna rridu nġildu il-frodi u koll apparti li naraw realtajiet tal-vet. Naddu għal apparti grazzi f'dak għandu xieqsam għal kommenti tas-sur jina i-proponjajt il- il-proposta ta' kommissjoni tiġi publikata sal-2013. U mux tkun fissaħ fl-2013, ġifiri. għalek kiena stajt naċċetta l-emendi ta' surtale, mbagħad għal xina kol ma tlabt li sal-2013 ikun proposta tal-Kommissjoni u mhux id-direttiva li tkun tiġa daħlet fis-seħħ fl-2013. Fuq l-emendi ta' surtale, u li qal illi jekk hu possibbli fl-emendi tiegħu għandu ikollna sistema definittiva sa l-2015 naħseb li klim if possibli jak possibli ifissru illi l maktar aktar flessibli maħna għadin nisfurzaw il-ħat nittamaw illi sa dal-waqt ikonna il votu unkun nistaw naddu da kollu mill-parlament. Grazzi ħafna xtin farkakom il-votazzjoni ħassi fid-9 ta' novembru u għaddi għat-tieni għal-plenarja mbagħad it-tieni plenarja ta' Novembru. Grazzi l kulħadd ta' kontributju tagħkom. Tajjeb issa ħadd inħaffu mhux ħażin għaddu issa rapport tas-sur rabkaj fuq għajnuna li biex u l-eluq ta' eh, minjiri tal-faħam mhux kompetittivi. Grazzi signor President. Aziz kollegi, tafu Illi din il-proposta ħna jina resta t 27 settembru, prezentajt l-kom tiġa fil-komitat u fukajt bis fuq uħut mill-emendi għal proposta tal komissjoni Il-data eh, ta' skadenza għall-emendi t-ġa għaddi 72 emenda proposta. Jina illi ħafna eh, numru ta' snin f'dan il-Parlament u meta jkollok daqshekk emendi fisser li Il-proposta hija waħda kontroversjali, però jekk tħares lejn il-kontenut tal-emendin fissom, għal ramba tieħu l-impressjoni illi fil-fatt mhijiex daqshekk kontroversjali daqs kemm wieħed jaħseb kull men. Tlieta mit-72 emenda illi ta' min jistħoq attenzjoni partikolari għaliex jikkontradixxu dak li qed ngħid jien. Mela, ħan nispjegalkom daqsxejn x'inhi l-bażi tar-rapport tiegħi. Jiena ħarist lejn l-evalwazzjoni ta' impatt illi res u s-servizzi tal kummissjoni fuq da' dossier studjajtu bir-raqqa dan id-dokument. Għambat ma tarajt id-deċizjoni li ħadet il kummissjoni illi rajt kien li d-deċizjoni tal- kolleġġ tal-Kummissarji ma kellax taqsam xejn ma l-evalwazzjoni ta' impatti li sar. U forsi dina miex ħaġa li ħad taħsaskom jekk wieħed iqis li sur il-Kummissarju Al-Munja li huwa l-Kummissarju kompetenti hawnhekk illu kien ħareġ bi proposta differenti oriġinarjament meta qabbel ma dak li ġie aċċettatu imbagħad mill-kulleġġ dak li kien ippropona għal Munja kien li l-għajnuna statali tiskadi sal-2018 u dana jorbot ma dak li s-servizzi tal-Kummissjoni nizlu fl-evalwazzjoni tal-impatt u għal daqstant. Id-deċiżjoni ta' kommissjoni li tagħmel id-data bħala l-2014 mhijiex ġustifikata. L-unika ġustifikazzjoni li jistgħu jagħtu hija li l-2014 huwa data fin-nofs bejn l-2010 l-2018 m'hemm l-ebda ġustifikazzjoni oħra li tintażel din id-data l-bqija u naħseb li hemm membri ta' kolleġġ ta' kummissarji illi iġġieldu biex issir din il- din il-bidla għal raġunijiet illi mhux bil-forsi jkunu kompatibbli mal-għanijiet tagħna. Però dan huwa l-konsensus illi mbagħad ħareġ minn hemm. Jiena nixtieq nara l-proposta oriġinali ta' Kummissarju Armonja li terġa' Armonja li terġa' intu għal-ħajja u naħseb illi jew kalla xi ħaġa ta' dan it-tip li ikollna. Issa t-tieni punt dan huwa dossier li għasas il-kompetittività, il-politika tal kompetittivita u mhux tal-ambjent, għax hawnhekk għadin nitkellmu fuq l-anjuna statali. Tġa għanna leġizlazzjoni ambientali li titratta dawk it-tip ta' affarijiet hawnhekk nitkelmu nitkellmu fuq għajnuna statali u l-konklużjonijiet li għadin jaslu għal-jom n-nis u għalli għakwet waqqaf l-għajnuna statali għal l-industrija tal-faham dinna ħajkun xie tip ta' kontribut għal politika tal-ambjent għalli ħajkun hemm emissjoni emissjonijiet ta' diossidu ta' karbonju ma' din hija konklużjoni falsa għaliex il-faham ma jintużax biss biex jiġġenera l-elettriku huwa eh, jintuża wkoll għall-industrija tal-azzar u għall-industri oħra wkoll mux elettriku biss u ħagġaħra li qed jgħidu nies huwa li tispiċċa b'faham importat li jieħu post il-faham li kien jiġi mill-minjeri domestiċi tagħna. Mela, leġislazzjonijiet ambientali ma jitħlux mhux lokom fil-leġislazzjoni dwar għajnuna statali. Emmin nissuġġerixxa wkoll li l-perjodu ta' skadenza jiġi estis, imma hawnhekk idu noqogħdu attenti wkoll għaliex kien hemm numru ta' emendi li u li fil-fatt ma jitrattux jitrattawx l-aspett tal-għajnuna statali. U jien rrid nifoka fuq dan il-lat ta' kwistjoni għajnuna statali. Fil-lak li rigwajdi l-għajnuna statali u l-kompetizzjoni, teżisti proposta li tajt li bażikament ma ridux aħna li jkollna data ta' skadenza xejn. Nixtieq infakkarkom li l kommissjoni qed tipproponi li l la statali għal produzzjoni u di kommissjoni ta' dawn il-minjiri għandu jkun 2010 mistura għal-munja kien għal 2018 Imma Ir-regolament jibqa' dej sal-2026 biex inkopru wkoll l-aspetti soċjali u ambjentali, għalhekk il-proposta hi li dik it-tieni data għandha titneħħa kompletament. Anki kieku ridna, xorta mista taħdem f'termini legali din il-ħaġa li xil-prassi legali tal-Orti tal-Ġustizzja Ewropea jgħid hekk. Jgħid li l-għajnuna statali għandha tkun digressiva u il-perjodu ta' żmien il ikun limitat u għal daqstant għalhekk jien għażilt id-data 2018 ma jistax ikollok regolament illi ma jiskadi qatt. U naħseb li d-data 2026 hija data teoretika biss li l-għajnuna statali għandha karattru speċifiku ħafna l-influss ta' riżorsi pubbliċi lejn kumpaniji partikolari, kumpaniji privati, ġifieri si tip ta' sanzjoni pożittiva biex ngħidlek. 2018-2020 jekk ħanibqgħu nġebdu qudiem ħaqqa sa jispiċċa jkollna kumpaniji u laqas għajnuna statali għal dawk il-kumpaniji li mbagħad ikunu għalqu bil-bin tagħhom. Il-ħsara soċjali hija xi ħaġa li ħassir xorta, imma ħassir permezz tal-politika tas-suq tax-xogħol u mhux permezz tal-għajnuna statali mhuwiex aspett tal-għajnuna statali dan. saret mistoqsija l kumitat tal-affarijiet legali dwar il-bażi legali. Jekk il-bażi legali mażula mill-Kummissjoni tkunx adattata, huma qegħdin jgħidu bażikament li l għajnu statali hija aċċettabbli fejn il-Kunsill jaċċetta u jiddeċidi hekk, ma dan ma jfissirx neċessarjament li aħna ħaniġu konsultati il-Kunsill iddeċida li jitlobna għal parir tagħna ma' dunija dinija deċiżjoni tal-Kunsill. Il-mistaqsija tas Sinjura Bowles kienet din jistaw jitolbuna parir jew għandhom jitolbuna għal parir. Għabba konna nitkellmu fuq it-trattat ta' Nizza l-għajnuna statali l-arranġamenti ta' għajnuna statali tal-2002 li ma jidher li hemm żewġ bażijiet legali li ntażlu. U fil-Komitat tal-Affarijiet Legali li jina membri tiegħu wkoll, il-President qal iva jdu naċċertaw li jkun l bażi legali addizzjonali U jessens il-kas għalek li fil-plenarja ħa jkunu għadin neħtieġu votazzjoni inizjali biex nitkellmu dwar il-bażi legali. Għandi xi punti oħra li nixtieq inqajjem ta' natura proċedurali. Aħna konna pjonajna bħala miżura preventiva <clears throat> li konna laqa dwar eh, li l-pjanar, il-programmar, però kien diffiċli ħafna biex jinaxxilna eh, inlaqaw il-kollegi Ma naħsibx li għanna kun għadin nfittxu xi lingwa ġdid nużaw. Però issa għandna iktar minn 80 proposta differenti fuq kull wieħed mis-suġġetti u għalhekk ma naħsibx li sali għal niddeċidi li proposta A, B jew C ħatintażel. diffiċli ħafna biex tissodisfa kulħadd. Però li qed niproponi u kont qed niskellem ukoll niddiskuti dil ħaġa ma' shadows li m'għandniex bżonn xi tip ta' klim ġdid. Però madwar 95% tal-emendi li ġew proposti jimxu fl-istess triq il-qbad jien. U għalhekk nista' naqadhom dawn, nibgħat itra forsi li shadows u nippruvaw nsibu xi tip ta' kompromess. Da kompromess jaf li mhux se jkopri kumitas skollu kemm hu. Tnejn tlettax lejn 2013-2018 ħafna dati differenti u f'ħafna każijiet dan ifisser qatt għal nies li ġu effettuati memx. kompensax jisib kompromess bejn minnu qiegħed u min qed jaħdem jew min għandu ma jistax ma memx abjad jew iswed biss memx memx gris. Għalek naħseb irdu nieħdu id deċiżjonijiet bażiċi u forsi jista' jkun laqas bis mal fejn nagħmlu din il-laqgħa tal-programmar naħseb issa ma nix bżonnu użjed. Grazzi. Grazzi ħafna naħseb li l intervetti tiegħek kien ċar u preċiż anka għal eh, pożizzjoni ta' rapporter. Issa ħanat il-kelma li shadows nibdew nibdew bis-sinjura Intvel tal-grupp Alde. Grazzi Sinjura President, nistanżom fil-qosor ħafna għaliex il-grupp Alde preferi appoġġa il-proposti mill-Kummissjoni Ewropea. Dan ifisser illi ma naqblux ma tibdil proposti mis-sur Rabkaj u permettu li najt li pala definizzjoni għal daqsant musa nappoġġaw l-emendi għaliex imorru iktar il-bot mit-tibdili li proponajt inti għal-kem nirrikonoxxi li ma nittistax tibdel affarijiet mill mal-għadam. Din mhijiex problema li tfaċċat il biraħ din kienet xi ħaġa li ġid diskussa għal snin jekk mhux xilin ta' snin u s setturi kellhom biżejjed ħin illi jimplementaw ir-riformi u f'ċertu pajjiżi dan ġara. U jkun inġust illi nippremjaw il-ċertu pajjiżi eh, tal fallew li jagħmlu riformi u nippenalizzaw il-dawk li jagħmlu xogħolhom kif suppost. Naħseb illi fi żmien ta' kriżi ekonomika toħ fil-budget għandna nikkonsidraw b'attenzjoni fejn impoġġu flusna. U tassew irridu inħalsu għal problemi tal-passat jew irridu ninvestu il-flus tagħna fil-sfidi tal-ġejjieni il-grupp għalde jadżel it-tieni alternattiva. Għal daqstan, Sinra President, aħna se nappoġġaw il-proposta tal-Kommissjoni anke jekk inħossu illi dan ġa jirrapprezenta kompromess. Xtaqna mnur l-lin, pero nasbu li kompromess huwa aċċettabli u ma nistaw naċċettaw l-ebda tibdil. I have then uh, Mr. Kluta. Is-sur Kluta issa għal grupp tal-GUB. Ja, danke schön. Ja, ix... Uh... Äh, Grazie ħafna. Jina xtaqt nieħu pożizzjoni differenti mill-kellima ta' qabli. Jina nixtieq nappoġġa l sur Rabkaj. Jiena ressaqt l-emendi illi dan it taf l-2020, pero nista naċċetta l-2018. Is-sur Bernard Rabkaj spiega l-fejn din eh, l-alternativa ta' minn sens jiena naħseb nista naqbel ma l-azla tiegħu man memx għafin marru l mill-2018 il jew jabata mill pajizi direttament affettwat minn ma' Spanja fil ġermania naftejn bejn l-industrija tal-faham u l-politiċi biftejim ta' trade unions li jgħal u fl-2018 dan kien bil tal-2006 kienem periodu 2010 2010 ma 2010-2018 zewġ periodi fi klim ieħor u ħadd ma jrid li dawn jingħalu qabel kif ġi suġġerit. Punt ieħor importanti fejn naqbel ma naqbilx mal-grupp għalde ma tistax tħares lejn l-industrija tal-faham f'termini ta' kompetitività biss. Il-faham huwa materja prima illi jibqa' jsejbi fuq medda twila ta' żmien u jista forsi hu post iż-żejt, iż-żejt li qed jonqos. U din hija xi ħaġa li għandha tiġi żgurata hija tip ta' assigurazzjoni din irridu nżommu l-aċċess għal faham. Il-faham ma nistawx nħarsu leħ bħala xi ħaġa li tinħaraq, sempliċement tinħaraq għall elettriku biss. Jina naqbel li f'dawn it-termini għanna noħorġu minn dan darba l-dejjem niproduċu l-elettriku b'mod ieħor, ma dan kollu aċċess għal riservi għandu jinżamm Dan huwa bżonn teknoloġiku u huwa hija xi ħaġa ilha fil-post ta' 1995 hija provista li ilha għaddejja l-400 sena. U għanna nżomma puntu l-assigurazzjoni ta' provista u politika interna f'dan ukoll ukoll is sur Langen. Mezza ħafna. Fissem il-PPN istanajt li aħna napoġġaw bisħiħ l-abbozz ta' sur rabkaj. Hemm xi differenzi żgħar illi għandna internament li għad rridu niċċaraw ma l-ewwel net jiena grat għar-rapporter għall-proposta ta' kompromess tiegħu. B'riżultat eh, ta' dan l-emenda tiegħi li jkun hemm estensjoni sal-2020 ħadd iġir tirata jiena lest illi naċċetta l-2018 u anka niddefendi di pozizjoni fil-grupp tiegħi. L-iktar punt importanti f'dan ir-rapport fl-opinjoni tiegħi u li l-ewwel din hija kwistjoni kompetittiva kwistjoni kompetittiva fejn hija l-Kommissjoni li għandha tiddeċidi. Il-Kommissarju Almunja issuġġerixxa l-2018 għabbażi ta' studji ekonomiċi speċifiċi mambat il-Komissjoni ma qabliċ. U dan naħseb dan mu minħabba li ftil proposta raġunament waħazin, qed nitkellmu fuq protezzjoni tal-klima hawnhekk. U fil-premessi u fil destin nifsu nkomplu nitkellmu fuq protezzjoni tal-ambjent. Imma din hija deċiżjoni marbuta mal-kompetittività. Il-mistoqsija hi kemm jistgħu jintużaw il-rizorsi naturali sabiex nizguraw moviment raġonevoli ekonomikament sabiex nalqu il-minjiri tal-faham. U fil-passat, il-Komitat għall-Ekonomija dejjem trattat il-kwistjoni skont il-lini gwida provdu tim il-Kommissarju. Jena kont membru ta' dal-Komitat għal 16 sena immanka meta reċentement kien diffiċli fuq livell nazzjonali dejjem xorta waħda aġixxejna skont dak li għalinna il-Komissarju għal-Kompetizzjoni. U naħseb li hawnhekk għandna naċċettaw il-valutazzjoni ta' impatt tas-sur Almonja u għandna nappoġġawh. Ma mhux ma rridux imorru lil minn dan għanna najdu Iva, naqblu ma l-issariċ tijak ma nix bżon oħrajn. U l-2018 għanda tkun id-data. U dan it it-tina periodu ta' tranzizjoni twil. Issa dwar ir-relevanza tal-klima rridu noqogħdu attenti għaliex il-power stations issa qegħdin li issa jaħar u l-faham xorta se jkunu qegħdin hemm fil-ġejjieni, imma minflok jibdew jaħarqu faham importat jekk taħraq faham importati mill polonja Kanada u l-Awstralja huwa irrelevanti f'termini ta' klima. Il-protezzjoni tal-klima u l-eluq ta' minjira tal-faham fil-Ġermanja hija ħaġa minima. Jiena nappella għal daqstant lill kollegi sabiex jieħdu deċiżjoni bazata fuq il-kompetitività u b'solidarjetà wkoll nappoġġaw l-istur Rabkaj, il-Sinjura Swinberg. Iva għandi xi kummenti għas-sur Streċek illi qed isegwi diskussjoni minn kelli mhux qiegħed hawnhekk il-kummenti tiegħu jirriflettu il-pożizzjoni tal-PPE u bla dubju jappoġġa sentimenti tas-Sur Lajnen. Il-kommenti tal-grupp Alde jajdu li din miex kussjoni ta' kompetitività maħna najdu IVA u ma' nix nenseħ dan. U dan kien il-messagġ li joħroġ ċar e kif il rapportu bħalissa u xedaw rapporter iħors illi iħors li għanna nisqu fuq l-aspetti ta' kompetitivita u ma' nix ninsew dawn l-aspett. Grazzi. Kelli ma' nimis. Grazzi, Signor President. Jina għan itkellem fissem il-Soċjalisti Spanjoli kif taf kif taf l-membru fil-komitat tagħna wieħed mill-membri tal-komitat tal-komitat kellu jitlaq mill-Parlament Ewropew għaliex inħatar Ministru fi Spanja. Id-delegazzjoni Soċjalista Spanjola tappoġġa il rapport Rabkaj Inħossu li dan huwa rapport responsabli u naħsbu li jimxi ma' situazzjoni kritika tal-faham fl-Europa. Dan huwa l-unika eh, sors ta' enerġija domestika li għanna. Għalek aħna napoġġaw li surrabkaj, ma dana kollu ressaqna setta emendi uħut illi tajjeb nitkellmu dwarhom. L-importanza ta' sorsi ta' enerġija domestiċi fl-Ewropa hija ħaġa importanti għaliex hemm ċertu stati membri li għandhom faham biss bħala sors domestiku u dan għandu jkun inkluż fir-rapport bħala punta tluq sabiex nikkonsidraw kwistjonijiet ta' jnuna statali. Fid-dawl ta' dan, aħna nemnu illi Kif għal is-sur Rabkaj għajnuna statali għanda tinżam mhux biss għall-elu imma anka għal tranzizjoni lejn kompetitività aktar b'saħħita għal uħut mill-minjiri li għat jistaw jimxu l-qoddim f'termini ta' kompetitività. Għal daqstant għanna noqodu attenti f'Lemendi u flemendi emendi għanna najdu illi għandu kunem għajnuna l-kompetitività, għajnuna għal ċertu ehm, titjib fil-impjanti eh, li jiproduċu l-enerġija mill-faham u kol għanna najdu li l-komitat jishtiq jestendi l-iskadenza għal-2020 u li rapport għandu inkludi referenza dumping soċjali. Faham importat għandu jimxi skont ċertu regoli sabiex ikun hemm kompetitività ġusta ma' kompetizzjoni ġusta mal-faham mill-Ewropa. Għandu jkun hemm ukoll punt li jgħid moċċar li għanna nżommu riserva strateġika fl-Ewropa għaliex għaliex il-faham huwa l-unika sors ta' enerġija domestiku li għanna. U għal daqstant għandu jkun hemm produzzjoni minima tal-faham li lin minn kolinkwa skadenza f'kas li kunem krizi tal-enerġija fl-Europa. Għanna nżommu f'moħna l ġara darba tala minjira ma tistax terġa tiftaħa? Għanna nikkonsidraw li ma nalqux il-minjiri kolla għalix forsi fil ġejjini ikonna bżon nerġaw morru l-ura unużaw dawn ir-riservi ta' faham. Um, uh, I, Grazzi. Allu li fl-ħar minuta biex niċċerja din il-laqa, mus punti speċifiċi, pero ħana millom pala membri, mux pala acting chair, xtaqt namel xie kommenti malaj malajr. U dawn jimxu skont anka l-punti li tressu minn kelima ta' qabli, imma għandi wkoll opinjonijiet li jaqblu ma' opinjonijiet espressi qabel fuq eh, impiegi u redeployment, pero din hija seba deroga li qed tingħata lis-settur tal-faham Is-seba darba li qed nagħmlu dan u naħseb ma nistgħux inkomplu li fil-qafas tal-politika ta' kompetizzjoni inkomplu nagħtu eżenzjonijiet għal produzzjoni tal-fossil fuels illi u nifmek sur rabkaj f'dal-parlament għandna politika fuq tibdil fil-klima u tmur kontra il-politika li qed nitkellmu dwar llum naf li għandkom evidenza differenti kif tħarxu lejn dan Eh, Sir Langen, nishtiq nitkellem minn arma toqgħod interrompini u nemmen ukoll illi għal daqstant għandna nappoġġaw eh, data kredibli u hawnhekk naħseb nistgħu nsibu kompromiss sur rabkaj. Jiena lesta naddi għal skadenza aktar bikrija jekk ma tneħħix referenza fuq eh, eh, il-tibdil fil-klima u li najdu li l-impjanti jgħal u fl-ħar tal-periodu. L-Ispanjoli għallu li għanna nħarsu lejn għajnuna sabiex kunem konverzjoni għal produzzjoni ta' enerġija aktar nadifa, kwestjoni li eh, tolqotna ħafna f'termini ta' tibdil fil-klima jekk nifokaw fuq il-kwestjoni ta' politika ta' kompetizzjoni. U importanti fil-fat illi Lajnuna li natu sabiex nappoġġaw minjiri fil-ġejjini ma jsirx uh, ta' kompetizzjoni inġusta l dawk il-pajjiżi li ma jissussidjawx il-produzzjoni tagħhom u li qed jipproduċu l-faħam bl-irħis U dan ifisser kompetizzjoni ma' ejjun ta' enerġija aktar notfa. Għalda stant, indipendentement minn kif tħares li għadin hija kwistjoni ta' kompetizzjoni li għandha wkoll koll eh, dimensjoni marbuta mal-tibdil fil-klima. Għandna nħarsu lejn mod razzjonali kif nħarsu dan, nħarsu lejn dan, ma rridux nitilfu ktar impjiegi, imma rridu nħarsu lejn proposta ta' kommissjoni b'tali mod illi nitkellmu fuq proposta għall-eluq tal-minjiri u dawn jekk ma jalqux jekk sorta għadhom jibħu profit għandhom ħarsu lura jaħarsu lura lajnuna statali. Din hija konklużjoni ekonomika li tagħmel sens u naħseb illi għal stant nistgħu nsibu kompromess iva nittama illi rapporter u shadows iħarsu din il-kwistjoni u ma jneħħux referenzi fuq tibdil fil-klima u kif intaffu s-situazzjoni u l-luqta l-impjanti tal-periodu jew l-estensjoni tal-data tal-eluq. L-eluq iva ħajkun hemm u dan għandna nittrattaw ukoll. Is-serġa nerġa' lura għal posti bħala u nerġa' nagħti l-kelma l rapporter Grazzi ħafna, Sinjura President. L-ewenet xtaqt nindirizzak pala membru tal-komitat, inti għad illi il kussjoni da tkun nazzjonali, ma il-mistoqsija hi x'tifhem b'nazzjonali nitkellmu fuq eh, dejta nazzjonali jew effettività. Inti tajt li dana kollu huwa marbut mal-klima. Kull tip ta' ġenerar ta' enerġija għandu relevanza fil-kontest ta' klima u kol, ovvjament. Imma, ħannifqu, ħanunnal u l-minjeri tal-faham fil ġermania l-Ungerija u l-Rumanija, dawn huma l-pajjiżi affettwati anke l-Polonja, mhux qed nitkellmu fuq pajjiż wieħed. Imbagħad b'risposta għal dan mill-esperjenza tiegħi nista' ngħid illi kull tonnellata ta' faħam illi ma niproduċux se kun sostituit minn tonnellata faħam importat. U dan ifisser net zero effekt fuq l-emissjonijiet tal-effett serra. Dan irridu nifmuħ. Forsi, fil-premessi nistaw najdu dan, imma f'dan il-kas titterġu tinkludi dak li għat jiena li semmejtina u li rrit tinkludi anka sur klute. Fejn najdu illi hija biss kwistjoni ta' ġenerar ta' mhijiex kwistjoni ta' ġenerar ta' elettriku biss imma anka provvista ta' materja prima. Imbagħad b'risposta Sinjura Endvelt ma tistax tiddeskrivi il-faham bħala xi ħaġa tal-passat miex verità din, il-faham qed jiżdied fl-importanza tiegħu madwar id-dinja u ma tistax tinjoraħ għal kontrarju taż-żejt u anka il gass il-faham issibu aktar faċilment u jekk tħares lej dak li qed isir fiċ-Ċina fost l-oħrajn tista' tara illi aħna permezz tat teknoloġija Ewropea f'termini ta' xogħol fil-minjira u applikazzjoni effettiva u uż effettiv ta' din is-sors ta' enerġija, it-teknoloġija Ewropea hija il-mexxejja fuq is-suq u f'pajjiżi bħal Ċina jew l-Indja għanna opportunitajiet kbar għad dispożizzjoni tagħna u dan għanna nżommu f'moħħna. Hemm punt ukoll, punt ulterjuri, inti tajt illi għandu jkun hemm ċari ta' importazzjoni, ma kollox jiddependi fuq fejn itħares. Pajjiż mittejn elf post ta' xogħol jista jitlef il-posti ta' xogħol aktar malaj minn pajjiż 600000 Niftakar meta kien hemm 600,000 postijiet ta' xogħol fil minjeri fil-Ġermanja, fil minjeri tal-faħam, illum ma' 20,000 biss. Faċċi tajtajan neħilsu mill-20,000 ukoll u eh, inħallu għam jitilfu xoħlom, imma sabiex namlu dan aċċettabli soċjalment irridu noqogħdu attenti iktar l-istess japplika għall-industrija tal-faham fi Spanja. Jiena wasalt biex ndur nżur Spanja sabiex nistħarreġ fuq is-sitwazzjoni u eh, nitfattar dal fuq is-sitwazzjoni għada se jkolli żjara minn min jaħdem fis-settur fi Spanja. U mhux qed nassumi illi kollox huwa l-istess bħal eh, Ġermanja. Għaliex kieku dan l-każ ir-rapporti kien jieħu forma differenti. Espert pal komissarju kompetizzjoni naħseb li għamel xogħlu tajjeb. u dawn l-iskadenzi għall-għajnuna statali għandhom jiġu stabiliti legalment għajnuna statali għandha tkun degressiva bil-liġi u għandu jkun hemm periodu raġonevoli ta' żmien involut ukoll. Jiena kontra porter ta' dan mill-2002 u naf x'kienu raġunijiet dak iż-żmien. Dak iż-żmien kulħadd kien qed jgħid ejja noħorġu minn dan illum qabel għada, oħrajn kienu qed jgħidu ejja nżommu dan għal-dejjem. U ġa dak iż-żmien għadna illi għandu jkun hemm għajnuna statali degressiva u m'għandux ikun hemm dewmien li ma jkunx proporzjonali. U aħna ħsibna dak iż-żmien, binna dak iż-żmien illi perjodu proporzjonat musa jkun etwalment minn snin pala periodu raġonevoli. Fuq il-shipbuilding u kolla minn l-istess ħaġa fil-fatt. Għandek t-permetti li kunem bizzejed zmin illi t-konsidra mill-ġdejt dak li implementajt. Differenza bej regolament li għan nissa għed t skadju regolament il-ġdejt u illi il-regolament il-ġdid ma jgħidx ma kienx jgħid anzi illi se jiġi konklus f'sena speċifika. Issa il-rapport il, il, il dan imma ma tistax tiqaf tejn il-kompetitiv dan l-istadju u forsi wkoll nista' ngħid lilek, senjora President, inti għat illi għandu iħalli xtib liħ l-ura imma jekk tħares lejn l-mizuri ta' ristrutturar sabiex nsalvaw kumpanija tinija xaħġa illi lajnuna governattiva tista tikseb sabiex ikun hemm struttur mill-ġdid. Mbagħad fl-aħħar ikollok kumpanija kompetittiva. Rajt ma' Sinjura Invelt illi fil-prattika mem lebda possibilta ta' kompromess għaliex qed tgħid illi kollox wara l-2018 għal Ġermanja, Spanja u r-Rumanija se jiġi trattat b'sussidi dwar il-qat. Imma jien ma rridx nimxi hekk. Forsi xedew rapporter għandha tressa proposti fuq l-emendi u naslu l-konklużjoni bikrija. Fil-qosor. Iva fil qosol Signor President, forse ma naqblux dwar kustjoniet politiċi, iżda jiena ma naċċettax is-suġġeriment li l-pożizzjoni tagħna awtomatikament twassal għal nies qiegħda u nies li jitkeċċhom fuq il posta tax-xogħol tagħhom. Inti bħala membru ta' dan kumitat qed biex jirqa li din hija seba' deċiżjoni biex aħna nagħmlu estensjoni tal-arranġamenti. Din mhix problema li feġġet il-bieraħ Ma nistax nejdu eh, li aħna qegħdin nagħmlu estensjoni oħra għal daqstant eh, kull eh, nis li jitkeċċew jitkun it-tortana. Dispjaċini għadna deċiżjoni bħal din fis-settur tal-banek li nissussidjaw is-settur tal-banek għal deċen sħaħ. Kif qed tgħidu intom jekk din industrija għal ġejjin jiena ma naqbilx magħkom. Jekk din hija industrija għal ġejjin l mela allura ma hemm bżonn ta' sussidji għal deċenji sħaħ. Tajjeb u jiskena dibattitu mqanqal għaltajt il-President. Nasib il-pjanijiet tagħna u għalna ta' stazzjoni fis-setturi finanzjari u mhux ħan istussidjawhom. Sur Langen, fil-qosor jogħġbu. Kena dibattitu mqanqal. Iva fil-qosor. Lajnuna tal-istat tas-settur tal-faham huwa inqas mill-pakket ta' salvataġġ li ġie użat għal bannek tal-Olanda. Dik kienet biss ġurnata kontrarjament għal 10 snin. Aħna għanna lan il-nirkupraw dawn il-miljoni. Se jitħalsu. Tajab u jistajt il-President kena debattu tajjeb ħafna ser nivutaw fid ta' novembru u dan jgħaddi għattin sessjoni plenarja f'novembru. Nasib rapporter wieġeb il-mistoqsijiet mota tajjeb ħafna u ser il-pjavajs fit-tex kompromessi biex ikollu appoċ tajjeb għal-proposta tiegħu. Issa nadu għal-rapport ta' Sur għandu għall-emenda ta' direttiva 98-97, soqt naqra kollha tgħid il-President, imma din titratta dwar superfissjoni supplementari tal-entitajiet finanzjari f'konglomerati finanzjari, jekk jogħġbok. Grazzi tassew, Signora President. Aħna qudiemna hawnhekk għandna proposta għal direttiva li qed temenda tliet direttivi dwar supervizjoni supplementarja. Din direttiva basika 2002/87 li qed tiffoka fuq il-supervizjoni supplementari dwar il-konglomerati finanzjari. Mbagħad għandna żewġ direttivi oħra, waħda dwar il-supervizjoni supplementarja tal-entitajiet tal-assigurazzjoni parti mill gruppi tal-assigurazzjoni u direttiva 2006-48 dwar l-istituzzjonijiet tal-kreditu. Aħna hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar gruppi finanzjari li għandhom modelli ta' negozju ta' provista ta' servizzi u prodotti setturi differenti ta' suq finanzjari. Jina tenfisser gruppi li fihom banek, kumpani tal-assigurazzjoni, kumpani tal-investiment u kumpani l-maneġġaw l-assi. Lan ta' dawn id-direttiva li qed jiġu emendati bil proposta ta' direttiva u għalli nikkontrollaw riskju potenzjali li sta' hemm minn użu multiplu tal-kapital f'tip ta' konglomerati pal dawn. U riskju kol soċjat ma' komplikazzjonijiet fi gruppi, amministrazzjoni, konċentrazzjoni, konflitt ta' interess fost l-oħrajn. Meta d-direttiva 2002 87 illi hija direttiva bażika illi daħlet supervizjoni supplementari fuq il-gruppi meta din ġiet adottata kella lan illi trevedi li tiġi reveduta, skużawni, wara bosta snin. Il-Kommissjoni Ewropea għandalan illi tagħmel din ir-reviżjoni f'żewġ stadji. L-ewwel stadju u dwar il-proposta attwali tagħna, proposta għal direttiva li qed tiffoka fuq il-kwistjonijiet tekniċi l-aktar urġenti illi rriżultaw minn bosta konsulti li kien hemm ma' kumpaniji tal-assigurazzjoni banek fejn aħna isna wkoll ir-riżultati tal-hiring fost l-oħrajn. Umba hemm it stadju li ser jiġi żviluppat fl-2010 fis-sena d-dieħla illi jis reviżjoni aktar fundamentali biex jiffoka fuq l-ambitu kwistjonijiet marbuta mal-kapital fost l-oħrajn. L-iktar bidliet importanti li ġew proposti permess ta' din id-direttiva, din il-proposta għal-direttiva, hija illi nippruvaw nevitaw illi konna xi punti ta' dubi illi kien hemm fid-direttivi preċedenti. Il-kwistjoni kienet illi aħna għandna dispożizzjonijiet u setat għal awtoritajiet ta' supervizjoni biex dawn ikunu jistaw japplikaw għal konglomerati finanzjari jew ta' gruppi. Iżda, Dan japplika biss għal parti settorjali fejn grupp ta' banek jew ta' assigurazzjoni jibidda li klassifikazzjoni tiegħu minħabba li jikseb xi kumpaniji oħra minn xi settur ieħor. U issa jiġi klassifikat bħala holding company imħalta, kumpanija finanzjera imħalta. Għallek dawn id-direttivi ħallu ċertu punti ta' dubi dwar iċċaqli u supervizjoni f'din il-holding, dawn il-holding company simħalta u finanzjari japplika s-setat biex ikun hemm supervizjoni tal-banking group, tal-grupp ta' assigurazzjoni. Hemm ukoll tifsira ħjar tal-koordinazzjoni tal-autoritajiet kompetenti, relevanti l huma karigati biex għamlu supervizjoni. Għaliex spiss f'pajjiż fejn ikollok autorità tal-banek, ikollok autorità tal-assigurazzjoni, ikollok autorità tal-ministeru tal-finanzi, jitependi skont il-pajjiż. Skont kif dan il-pajjiż jawtorizza supervizjoni. L-idea illi hija illi namlu koordinazzjoni aħjar meta jkonna kwistjoni marbuta ma' min ser jagħmel supervizjoni ta' dan it-tip ta' konglomerat finanzjarji f'attivitajiet fis-setturi kollha il-banek, l-assigurazzjoni, l-investiment fost l-oħrajn. it tini bidla kbira hija dwar l-identifikazzjoni ta' konglomerati finanzjarji. U hawnhekk l-iktar dispożizzjoni importanti hija illi ninkludu taħt iċ-ċirkostanzi kollha il kumpanji ta' manager tal-assi. Id-direttiva attwali fija possibilità biex dawn inkluduhom, imma din mhix mandatorja. U mhix lanqas ċara taħt liema kriterji, skont liema kriterji nistgħu niddeċiedu. Hemm ukoll dispożizzjoni biex noħorġu linji gwida dwar kif nistgħu napplikaw il-possibilità ta' waiver option ta' għażla għal deroga għal gruppi kbar li dawn ma jdux inklużi f'attivitajiet ta' supervizjoni supplementari. L-ideja illi hija illi nippermettu biex dawn il-konglomerati finanzjari ġu identifikati u nevitaw li konna situazzjoni fejn gruppi żgħar jiġu inklużi f'supervizjoni supplementari u xi drabi il-grupp il-kbar, il-big super groups, jieħdu vantaġġ minn din l-għażla. Hemm bidli toħra wkoll, per pereżempju l-aġġornament ta' tifsiriet u s-semplifikazzjoni tal-metodu dwar kif nikkalkulaw il-kapital għal livell ta' konglomerati u kol kif tafu għanna autoritajiet ġodda Ewropej, pal per eżempju l-autorità tal-Banek Ewropea, l-autorità tal-assigurazzjoni u l-autorità tal-pensjonijiet. Fid-direttivi eżistenti dwar supervizjoni supplementari jew l-konglomerati finanzjari huwa meħtieġ illi aħna nirreferu għal dawn l-awtoritajiet ġodda Ewropej. Dan irid biex niċċaraw illi dawn l-awtoritajiet Ewropej għandhom id-dritt illi joħorġu linji gwida frabta ma' din is-supervizjoni. Jina identifikajt ċertu kwistjonijiet oħra dwar din il-proposta kif tafu sanna solvenza 2, id-direttiva Solvency 2, dwar l-assigurazzjoni u l-attivitajiet ta' riassigurazzjoni din suppost ser tiġi implementata mill-istati membri fl-2012, fil-bidu tal-2012. Jider illi fil-proposta l-direttiva tagħna issa hemm referenza għal solvenza 2 din tittiġi wkoll irranġata skont dawn il-bidliet li ġew proposti mill-Kummissjoni Ewropea dwar żewġ direttivi eżistenti. Hemm xi kwistjonijiet dwar il-medjazzjoni għall-inklużjoni u l-esklużjoni ta' entitajiet. F'din is-supervizjoni supplementari, problema hija illi awtorità tiddeċidi jekk tinkludix jew teskludix u hemm opinjonijiet oħra lek. Jista' jkun hemm medjazzjoni għal kompiti ta' koordinazzjoni fost awtoritajiet differenti li huma nkarigati għas supervizjoni supplementari. L-aħbar li jien għandi minn laqgħat differenti fuq il-livell tal-Kunsill għaliex il-Kunsill diġà kellu xi laqgħat dwar din il-proposta għal direttiva il li mem lebda kwistjonijiet kontroversjali. Mem lebda kwistjonijiet kontroversjali fuq livell tal-Kunsill. Jiena ġejt informat permezz ta' konsultazzjoni ma' ċertu stati membri li bosta stati membri talbu l-Kunsill biex jestendi l-iskadenza għall-implementazzjoni fuq livell ta' Stati membri. Jina ser naħdem aktar fix-xar ta' Novembru ma' Shadow Reporters. Dan ser namlu biex nkun ħej il rapport forsi sal-aħħar ta' Novembru. Grazzi ta' sew, sur Stoljan, issa sen daħħal il-Shadows għandi sur skiner fissam l-SND. Grazzi, Signor President. Grazzi l-Onorevoli Stolajan għal-suġġerimenti tiegħu, għal-kommenti tiegħu. U tassew siwi li nisimaw l-kommenti tijak qabel ma nibdaw il-ħidma tagħna. Jiena naqbel miegħek dwar l-enfasi li aħna rridu natu fuq dan ir-rapport partikolari. Jiena Niftakar kumpanija kbir tal-assigurazzjoni kienet opera fuq livell Ewropew, kienet qed opera kemm bħala eh, entità ta' assigurazzjoni separata u kol kienet qed pretendi illi tkun grupp. U tħassib illi nis kellhom dwar il-holding company sek dawn nux ser jeżistu jew le. Din hija storja reċenti. Dan wassal nuqqasijiet fi supervizjoni u eh, dan rajneħ biċċar naħseb il-ħallasna qares u ser nħallsu qares jekk aħna maħniex kapaċi nagħmlu supervizjoni ta' dun konglomerati finanzjari meta jkunu jeżistu hemm qasam partikolari, il-banek u l manġar tal-assi per eżempju jina nilqa dak l il-kommissjoni sissa biex tara il-lakuni fil-leġislazzjoni tal-2002 jisu bħal bira jisu għadu l-bira jina niftakar kont emmek forsi issa waxira illi nistennew ir-reviżjoni u l-evalwazzjoni tal-kwistjonijiet aktar mifruxa. Ma rridux ngħidu li ma rridu nagħmlu xejn, imma naħseb illi din hija l-aktar pożizzjoni għaqlija hawnhekk illi nikkonsidraw l-implikazzjonijiet għaliex ħafna minn dawn il-kumpaniji l-kbar, ħafna minn dawn il-qasmiet fil-qasam ta' servizzi finanzjari huma komplikati, aħna rridu naħsbu għadarbtej dwar dawn il-kwistjonijiet, irridu nirriflettu sew. So. Jien naħseb li rwol li għandu l-Parlament hawnhekk f'dan ir-rigward huwa illi jikkonsidra l-emendi. E kif jaslunna u kif qed tajjeb inti e, sakemm ma jkunx hemm xi ħaġa tassew sinifikanti, xi ħaġa perikoluża dak li qed nistennew, forsi rridu nkunu f'konformità ma' dak li qed taħseb il-Kummissjoni. Waħed miftit rapporti fejn aħna nistgħu tabilħaq naħdmu mill rib Jien nista' nappoġġa kif għamilna dwar negozjati ta' Omnibus One, per eżempju, fej aħna minna bidliet kbar, aħna tkellimna dwar il-wol tal-Kumitat Konġunt. Jiena rapporter dwar settur Ejopa. Minħabba li nkont rapporter kell indikazzjonijiet ċari ta' x'neħtieġu dwar dak li aħna qegħdin nagħmlu b'mod dirett u x'ridu nagħmlu b'mod indirett. Ħafna mir-rapporter se nara żvenna hawnhekk aħna konsidrajna li konna kumitat konġunt u issa din l leġislazzjoni għas-servizz għal pakket ta' servizzi finanzjari. Naħseb li ser ikollu rwol ewlieni għal daqstantina naħseb irdu nisħu dwar dan fir-rapport li għandna għaliex jidher biċċari li ser ikun hemm affarijiet li ser ikunu marbuta wkoll ma' assigurazzjoni mal-banek. Saħna irridu naraw illi dan laħa jkun laħam u laqas hu, tirnaru l-konna l-annimal it-tajjeb u l-aħjar veterinarju biex jitrattaħ. Irdu nistabilixxu servizzi finanzjari u kol naraw l-affarijiet jimxu ħarira hawnhekk għalhekk għalija il-ħidma tal-tlet komitati u l-aġenziji tal-ġejjeni li aħna tkellimna dwarhom fil-passat naħseb li huma importanti hawnhekk din il-kwissjoni. Jiena se nkun qed biex deriġu rizorsi u nitrattaw ideja dwar kif aħna nistgħu ntejbu dan ir-rwol. Naħseb li dan ser din ser tkun il-kwistjoni partikolari tagħna. Jiena xi ftit imħasseb illi qed nisma' ċertu għajdut illi dan mhux l-istess impenn tan-nies illi jinsabu madwar din l-arkitettura kbira tal awtoritajiet ta' supervizjoni. Naħseb huwa rwol tagħna bħala MEPs illi nżommu l-kulħadd hawnhekk u niżguraw illi huma jħorġu bidejat ġodda dwar kif aħna nistgħu nitrattaw ma' dawn l-industriji l-ġodda. Jina nsab ħerqan biex naħdem magħkom ma' xedews l-oħra. Jiena pożittiv ħafna biex eh, u ser niżgura illi aħna nkunu nistgħu niksbu l-frott minn din il-biċċa xogħol. Grazzi tassew. Għandi l-onorevoli Gigil fissam il-ħodor. Grazzi. L-ewwel u huwa interessanti li wara minn snin aħna eh, ġajna qegħdin nitrattaw dawn il-lakuni. Jiena naqbel ma dak li ntqal li l-Kummissjoni għamlet bosta punt importanti li rridu nappoġġawhom minn ħata dan il-Kumitat. Jiena naqbel ma dak li ntqal. Hemm ftit punti li aħna nixtiequ nqajmu f'dan ir-rigward. L-ewwel net. Hemm bosta punti fejn flabbots iba u ajopa u ma msemmijin ma l miex msemmija. Għalek jista jkun hemm konglomerati fejn ikun importanti illi aħna neħdu nota ta' tlet autoritajiet u mhux ta' tnejn minnhom. Jiena wkoll naqbel mal-punt ta' Peter Skinner dwar ir-rwol tal-Kumitat Konġunt. Aħna rridu nsaħħuh dan ir-rwol. Aħna ta' bilħaq irdu nippruvaw insaħħu fil-kuntest ta' din id-direttiva. Għandna diġa' kena din id-diskussjoni qabel u jiena rajt li din diskussjoni qatt ma spiċċat, issa wasanna dan il-punt partikolari don izguraw li l-komitat ikollu rwol ewlieni. Irdu niftu din id-diskussjoni mill ġdijt Għaliex mhix loġika l-pożizzjoni li għandhom ċertu stati membri. Tillet net jiena interessat ħafna fil-wol ta' vetturi għal anijiet speċjali u trasparenza fiħdan il-qafas tal-konglomerati. Naħseb li rridu nippruvaw ninkluduhom fiħdan il-qafas ta' din id-direttiva. Dawn huma ħut mill-punti ewlenin li aħna interessati fihom u nisabu ħerqana biex naħdmu tal-ispirtu ta' kooperazzjoni aħna żviluppajna hawnhekk f'dan il-kumitat, grazzi. Grazzi għandu l Swinburne. Grazzi. Stinżon fil-qosor jena naqbel ma ħafna ma dak li ntqal mill-kelli ma naħseb il-kwalità tal-xogħol tal-Kummissjoni hija kwalità importanti, għandna bażi b'saħħitha biex aħna nkunu nistgħu nibdew il-ħidma tagħna. Natura tagħha d-direttiva tal-konglomerati finanzjarji u kumpaniji li huma involuti dan huwa l-ewwel test ta' dan il-Kumitat Konġunt u ser ikun it-test ukoll fej se naraw jekk dawn l-entitajiet jistgħu jaħdmu flimkien. Irridu nsaħħu rwol tal-Kumitat Konġunt, irridu nirreferu għalih spiss għaliex din sartkun xaġa ħaġa importanti. Għandkom la post ħieħ tiegħi fir-rigward tal-Kumitat Konġunt u insaħħu wkoll skont kif jara l-Parlament il-ħidma ta' dawn it-tlet awtoritajiet. Jekk dawn ma jaħdmux flimkien isiru ħaġa territorjali ser ikonna ħafna problemi fir-rigward ta' dawn l-istituzzjonijiet problematiċi Aħna għanna tlet pilastri neħtieġu dan il-Kumitat Konġunt biex nalqu kull punti ta' dubju li jista' jkun hemm. Jiena nappoġġa l-kumenti ta' Peter Skinner u kol ta' dawk ta' Sven. Ma nistawx ninjaraw l-leżma hawnhekk, dawn huma tliet awtoritajiet. Hemm ħafna mill-konglomerati li għandhom kumpani ta' manġar tal-assi u prodotti ta' investiment bħal dawn, u għalhekk irdu niżguraw dawn tliet kumitati jaħdmu mod kollettiv u l-kumitat konġunt irrid kollu ruol ewlieni hawnhekk. Ser nieqaf hawnhekk għaliex naħseb li hemm bil-ġenerali dwar li ma direzzjoni ser nimxu fiha. Tajjeb wis, rapporter biex jagħlaq u jweġa' xi punti li kien hemm. Grazzi. Grazzi, Signor President. Jiena nixtieq nirringrazzjakom. Nirringrazzja lis shadow Rapporter u koll il-kollegi li tkellmu l-lum. Jina naqbel ma l-ideja dwar it-tisħiħ tal-wol tal-Komitat Konġunt. U kol mal-proposti li tres ullu mawne, grazzi. Tajjeb wis dan ifisser illi ser ikonna bozz ta' rapport tal-eżami sa' sessjoni ta' jannar, l-skadenzi fi frar l-vot fil-komitat fil-21 ta' marzu u fil fmeju jaddi għal-plenarja. Għalek għanna ħafna ħin biex naħdmu dwar dawn il-kwistjonijiet u l-problemi li ta' u maħħom il-rapporters u shadow san, grazzi. Issa ftit qabel il-ħin, ma nafx jinsab xkulħat hawnhekk. Nsab 10 minuti qabel il-ħin. U issa Irdu nitrattaw pakket ta' gvernanza ekonomika estensiv ħafna. Sitt rapporters, xil shadows. Jien se nipprova nuża l-ħin mod effettiv, jiena xi ftit imħasba dwar il-fatt li jista' jkun rapporters mhumiex kollha preżenti hawnhekk. Nista' nistaqsi l-gruppi biex iċemplu l-uffiċċju ta' rapporters u jistaqsuhom jekk iridux jiġu hawnhekk biex inkomplu għaddejjin bil-ħidma tagħna.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 colleagues, we, will start at because I just don't... Kollegi, se nibdew fil-11 għalix mawx ħafna rapporters prezenti għonek, mawx bżiet rapporters prezenti, xie kunu jistaw nibdew. Skont l-agenda kena nibdew fil-11, sen ħaliftit tal-minuti naf l-onorevoli Fortman kol waslet, l-onorevoli Fejo għajat għonek, u s-sur l-onorevoli Ferrera tinsab għonek u kol. Mannix bżiet shadows, għaw uħu timma mux kullħat. Okay, colleagues, can I ask you to take your place? I'm gonna... I'm gonna... Kħiġobkom kollegi hudu postkom, ser nibda issa li xanna biz disajn minuta biex nitrattaw dan il-pakket komplikat dwar proposti ta' governanza ekonomika. Għifettilkom għandi sit rapporters 14 il-shadows u membri oħra illi naħseb irridu jintervjenu kol matul id-debattitu. Jina ser niproponi proponi li kull rapporter ikollu ħames minuti jinser nżommilkom il-ħin biex jinkun nista' nikludi kulħadd fid-dibattitu u mbagħad se ngħaddi l-mikrofonu lis-shadows li ser ikollhom tliet minuti kull wieħed. Mbagħad ser jaġgħu jitkellmu ir-rapporters ser ikollhom żewġ minuti u nofs biex jagħlqu. Jien se nipprova Naċċetta kol kollegi ħarestu u jintervjenu matul id-dibattitu. Ejjew nibdew l-ewwel rapport li se nindirizzaw huwa dak mill-Onorevoli minn kol dwar it-tisħiħ ta' sorveljanza ta' pożizzjonijiet ta' budget u sorveljanza u l-koordinazzjoni ta' politika ekonomika. Hekk jogħġbok Onorevoli minn kol. Iva, grazzi. Grazzi tassew. Signora President. Aħna ninsabu fil-parlament f'punta tluq dwar proċess leġislattiv dwar sitt proposti dwar gvernanza ekonomika. Sa dan mhux punta tluq għal-Parlament Ewropew għaliex diġà għamilna ħafna xogħol fil-qafas ta' rapport ta' Diego Feo u kol fil-rigward tal-rapport tal-Onorevoli Beres. Allura mhux qed nibdew mill-bidunet diġa għanna ċertu pozizjoni komuni li nistaw nibnu fuqhom. Iżda huwa proċess xi ftit stram dak li ninsabu fih bħalissa lix meta naqraw il-gazzetti. Meta naraw kif taħdem it-task force jider jisu bħal li kol ġimaddiħ la ser naslu għal punta ħari bħal li kieku lesti diġà diskussjoni spiċċat, intemmet. Kienet ħaġa pożittiva illi ċermen kollha tal-gruppi politiċi għamlu stqarrijiet ċari dwar dan fl-aħħar sessjoni plenarja għaliex sissa ir-rwol tal-Parlament ma ġiex meqjus f'dan il-proċess ta' task force. Ja ħaġa tajba ħafna illi issa wara daħal fis trattat ta' Lisbona. Li issa aħna ninsabu dawn l-erba' proposti u qegħdin naħdmu permezz tal-koleġislazzjoni. Diġa l-tqajna b'mod informali ma' rapporters aħna determinati illi ir-rwol tagħna nieħduh bis-serjetà permezz ta' diskussjonijiet mal-kollegi kollha wkoll permezz ta' tfassil ta' pożizzjonijiet komuni magħhom din hija ħaġa importanti li nibdew biha, iżda jekk aħna tabla irdu naqdu ir wol tagħna huwa importanti illi aħna ikonna proċess maġġel fil-bidu ma nafux xi skeda ser segwi il-Kunsill. Iżda diġa qed nistennew il fil-Kunsill ta' Diċembru dan il-pakkett ser ikun fuq l-aġenda. Ma nafux kemm huma l li jiksbu pożizzjoni komuni imma huwa biċċar li huma ser jiddiskutuh. U għalhekk huwa importanti illi aħna ikonna prezentazzjoni maġla, ikonna proċess maġġel fl-abbosta rapporti. Din hija possibbli jekk aħna nkunu nistgħu nibnu fuq il-ħidma tal-Onorevoli Feo u l-Onorevoli Beres. Meta naraw b'mod ġenerali dan il-pakket, mm, ma tant fadal li ħin, naraw illi it-tisħiħ tal-patt ta' stabilità u tkabbir ġi propost mill-Komissjoni nistgħu niġġudikaw bħala tisħiħ, iżda hawnhekk il kustjoni hija dan huwa biżejjed tisħiħ sorvelenza ekonomika fil-proposta tal-Kummissjoni. U jiena nixtieq nitkellem speċifikament dwar l-arma preventiva dinja hija b'saħħitha biżejjed. Aħna qegħdin ħafna diskussjonijiet mal-Kunsill li qed nistenna li niffaċċjaw ħafna diskussjonijiet u importanti li aħna ngħidu li rridu metodu komunitarju postu, ġifiri l-rwol b'saħħtu tal-Kummissjoni Ewropea f'dan il-pakket. Dan diġa trattajnieh sa ċertu punt meta kien hemm il-kwistjoni tal-ħruġ ta' sanzjonijiet iżda fil-bidu tal-proċess u fl-ewwel pass dwar jekk il-Kummissjoni tista' titratta l-fatt li l-Istati membri u mish qed jimxu biżejjed għanijiet tagħhom fuq medda medja ta' żmien f'dan l-istadju huma qegħdin jittrattawha b'mod b'saħħtu li jkun hemm il-kummissjoni li tiddeċidi wkoll mhux il-kunsill biss. Naħseb li kwistjoni importanti għall-Parlament ser tkun dik marbuta mal-fatt ta' leġittimità demokratika f'dan il-pakket u kif din ġiet trattata hawnhekk il-Kunsill jisħa illi huma jridu pożizzjoni b'saħħitha. Dan għaliex huma jirrappreżentaw l-Istati membri. Iżda aħna għall-inqassin qed nara r-riskju u dan huwa ja dan jidher ukoll fir-rapport tagħna illi dawn id-deċiżjonijiet ser jiġu politiċizzati wisq. U dan mhux dak illi aħna rridu, dan ifisser l-irwol b'saħħtu tal-Kummissjoni Ewropea hija xi ħaġa tajba. Imma kif dan il-proċess ta' teħi ta' deċiżjonijiet u dan l-evalwazzjoni li tagħmel il-Kummissjoni, kif nistgħu nagħmlu monitoraġġ tagħhom? Qegħdin nittrattawhom biżejjed neħtieġu xi tip ta' esperti fiskali illi jitrattaw ir-rwol tal-Kummissjoni Ewropea, x'inhu r-rwol tal-Parlament Ewropew, x'inhu r-rwol tal-Kunsill. Mhux abbażi ta' każ b'każ imma iktar frabta ma dan l-ispazju li għanda l-Kummissjoni Ewropea kif qed jiġu trattati dan huma diskussjonijiet kollha rdu niffaċċjaw fil-ġimgħat u fix-xhur li ġejjin. Frabta ma din id-diskussjoni issa, jina naħseb illi huwa importanti wkoll li dan naraw f'rapporti oħra. Fuq livell nazzjonali kif kif din is-sorveljanza tal-patta stabilità u tkabbir nistgħu nitrattawha hemm istituzzjonijiet b'saħħithom fuq livell nazzjonali, iva jew le? il-patta stabilita, il-kriterji tal-patta stabilita u tkapir irridu nibdluhom fil-proċess politiku nazzjonali jew inkella fil-leġislazzjoni nazzjonali. Jiena speċini ma tantx fadalli ħin biex nikkonkludi li kien għalija manke għal rapporters l-oħra aħna Eh, miftuħa ħafna biex nilqgħu l-kummenti tagħkom f'din il-laqgħa u anke permess ta' emailek ma jkunx hemm biżejjed ħin jew b'modi oħra li dan se jrisaħħaħ ir-rwol tagħna biex aħna noħorġu pożizzjoni b'saħħitha. Grazzi tassew. Xtaqx ninterrompik imma nixtieq insaqsi lill-lista lill-membri biex iżommu mal-ħin jekk jogħġobhom għax iridu illi ninkludu kemm jista' jkun nies fid-dibattitu Sir Prejla tieħuħsib l-implementazzjoni jogħġbok fidejk. Grazzi. Grazzi, Signora President. Nixtieq Nibda billi ngħid illi l-Parlament għandu biċċa xogħol pjuttost kbira qudiemu ħaskun biċċa xogħol diffiċli imma possibbli li ssir. Aħna reċentament urejna li minkejja differenzi bejnietna kif naraw ċertu affarijiet. Xorta nesċilna namlu il-pakket ta' supervizjoni. Issa fuq dan il-pakket tal-governanza ekonomika jista' jkollna pożizzjoni soda u maquda u dik hija ħaġa li xtaqt nisħaq hawnhekk. Kolli najt il-ħagġa stramba li dokumenti tal-Kunsil laqas biss jirreferu għal pożizzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Imma pożizzjoni politika li ħadna aħna pożizzjoni maquda waslet ta' situazzjoni fejn il-pożizzjoni tal-Parlament bil-forsi tiġi rispettata. Nixtieq nirringrazzja lil kulħadd tal-li għaziltu li tiddiskutu dawn is-sitt rapporti bħala pakkett wieħed huma fil-fatt kollha interrelatati, kollha jkopru suġġetti simili. Li jistgħu waslu għal pożizzjoni maquda anke minkejja id-differenzi fl-opinjonijiet ta' bejnietna dan huwa dossier sensittiv ħafna politikament. Il-rapport tiegħi ħajkun qiegħed jitratta il-kjarifika u li naġlu kol proċedura ta' deficit zejjed. Dini kienet il-regolament 1467 u issa ħankun għadin namlu bidliet u emendi u ħan informakom dwarom uħut minnom huma bis formali. per eżempju minħabba l-fatt li għanna trattat ġdid, però hemm oħrajn li huma daqsxejn aktar um, sostanzjali. U dawn jirrigwardjaw ħafna minnhom l-applikazzjoni tar-regolament, mhux biss għad deficit imma wkoll għad dejn, dejn pubbliku. Dan huwa il-lat tal-patt tal-istabilità u tkabbir biex um, nevitaw l-izbalji u naċċertaw ukoll li il-dejn pubbliku ikun ukoll kriterju. Nbidlit u koll f'dak għandu xieqsa ma' informazzjoni aktar preċiża mill-istati membri dwar in-natura tad dejn pubbliku tagħhom. Skont il-proposti mbagħad dawk l-istati membri li għandhom dejn li huwa aktar minn 60% tal-GDP li ġieħdu misuri biex bilan li dan id-dejn jitnaqas. U issa dan qegħdin inħarsu lejn 20% ta' differenza li huwa iktar għoli mill ammont minimu ta' kull sena. U dawk li ma jirnexxilhomx jitrattaw din il- eh, jindirizzaw din il-ħaġa jistgħu jgħaddu għal proċess tal- tad-deficit eh, zejjed. Idu konsiderazzjoni u koll iskabbir nominali dana jista' jaffettwa lid-dejn jitnaqqas. Fa naħseb li dawn kollha ħajkunu suġġett importanti għad-dibattitu. Dawn il-miżuri kollha ħajkunu bil-mira illi jagħtu spinta u jwaslu għas stabilità u l-Parlament ħajkun qiegħed jiflihom sew dawn. Naħseb illi l-element ta' tkabbir ekonomiku ħajkun wieħed importanti jekk l-patt ħajkun immirat lejn l-istabilità jew inkella jekk hux ħajkun iktar mirat lejn it-kabir. Grazzi ħafna lilek ukoll tal-iżammejt mal-ħin issa ngħaddu għal rapporter Ferreira illi tkun qiegħda titkellem dwar prevenzjoni u korrezzjoni ta' sbilanċi makroekonomiċi. Grazzi ħafna. il-kellima ta' qabli kienu tiġa tkellmu dwar l-importanza li il-Parlament jingħata profil aktar prominenti. Mhux biss minħabba li l-Parlament huwa wkoll istituzzjoni, imma minħabba li l-Parlament għandu il-seta legali li tfassal leġizzazzjoni, l importanti ħafna li fanejn iċ-ċittadini kun ċar. Ma tistax eh, iċ-ċittadini ridu ikunu jafu li dan hija l-vuċi tal-Parlament. Minna l-oħra importanti ħafna li fuq din il-kwistjoni bħal dawk l-oħrajn. Irrid ikun hemm pożizzjoni waħda minnaħa tal-Parlament pożizzjoni maquda. Minkejja l-differenzi li jeżistu bej partiti u opinjonijiet politiċi differenti għanna bżon ta' pożizzjoni komuni li tiddefendi l-interess ta' ċittadini. Issa, jekk nħarsu lejn dokument naraw li dan huwa marbut mill-qrib ma' rapport li uħar li huwa wkoll soġġett għal kodeċiżjoni li jismu miżuri ta' forzar biex nikkorreġu u nipprevjenu zbilanċi makroekonomiċi fiż-żona ewra. U li rapporter huwa Karl Hardlund huwa kważi impossibbli li nitkellmu dwar korrezzjoni ta' sbilanċi makroekonomiċi eċċessivi mingħajr ma norbtuhom daw mas-sistema ta' sanzjonijiet illi hemm fir-rapport ta' Karl Hagland. Din hija għalhekk xi ħaġa ġdida u li tam jħadu differenti minn dak li kaqet isemmi il-kollega Diogo Fejjo, u kaqet jitkellem dwar il-patt ta' stabilità u tkabbir. Li tiġi assis s-sanke biex ikopri dejn monetarju u sanzjonijiet relatata mal livelli ta' djun. Il-rapport tiegħi qegħdin nitkellmu dwar l-osservazzjoni ta' sbilanċi makroekonomiċi li jaffettwaw l-ekonomiji tal-pajjiżi. U rapporta Karl Haglund mbagħad ħajkun qiegħed iħares lejn sanzjonijiet għal dawn l-isbilanċi. Il-sitwazzjoni sissa kienet illi kunem hemm differenti minn istituzzjonijiet differenti. u kontenut differenti illi joħroġ mill-linji gwida politiċi fl-2008 grupp Euro id-deċida illi jibda proċess ta' servazzjoni aktar intensiv dwar kompetittività fiż-żona Euro fl-2010 mbagħad il-Kunsill Ewropew talab li jkun hemm aktar effettiv. Il-Parlament fil-rapport Beres u fejju kol kien qed iħares lejn l-istess suġġett ta' l-isbilanċi makroekonomiċi, il-Parlament talab li ssir analiżi ċara tal-kawżi ta' daw l-isbilanċi makroekonomiċi. U f'dak li għandu x'jaqsam ma' kabbir u eh, l-varjabli, li normalment jittieħdu konsiderazzjoni jħorġu bħala punti importanti kemm fil-rapport Beres kif ukoll fil-rapport Fejju u li għanna hawnhekk hija minnaħa kjarifika ta' dak li naħsbu illi l-izbilanċi makroekonomiċi tagħna huma. U proposta tal-Kummissjoni toqgħod Eh, tipposponi definizzjoni ta' xini ta' xinu ma' daw l-izbilanċi makroekonomiċi titkellem dwar scoreboard dwar l-indikaturi parlamentari u l-parlament ħafna drabi talab li jkun hemm indikaturi tal-tkabbir eh, għat impjiegi, eccetera, imma l-Kummissjoni daw l-affarijiet esħallihom għal qudiem. Din hija ħaġa importanti ħafna li l-Parlament irid jindirizza. Oħra hija jekk iridux nimxu malajr lejn pieni addizzjonali qabel ma niddefinixxu dawn l-indikaturi il- kien imbagħad iridu nħarsu lehom fid-dawl ta' koerenza tal-pakkett kollu kemmu. U dana naħseb ħadd tkun il-kwistjoni li jmiss sanzjonijiet u danna ħajkun qed jitratta Sur Karl Haglund. Grazzi ħafna Sinjura Ferreira, naddu issa għas-Sinjura Gular fuq l-forzar effettiv fuq sorveljanza budgetarja fiż-żona euro. Grazzi ħafna Sinjura President u l-odba tajjeb lil kulħadd. Aħna kuntenti ħafna li qed ikun dar iskambju ta' opinjonijiet illum għax nafu li hija xi ħaġa ta' interess. Għalla pis kollha mhux dawk minna li qegħdin fil-kumitat ikon biss. Iħdu naraw kif iċ-ċittadini huma affettwati anke mill-sorveljanza tas-suq m'hawnx lokal żbalji, s-sistema jdu nagħmluha soda. Il-proposti li qed ikollna huma pass fi direzzjoni tajba ħafna xogħol interessanti sar anki jekk il-Kummissjoni eh, fil-fatt irrikonoxxiet li teżisti problema. rridu naċċertaw li jkun hemm inqas shopping għażliet bejn l-istati membri u kif qalu wkoll Diogo u Corin il-Kumitat għal inqas beda, m'hemmx dubju dwar dan. Nixtieq nibda fuq l-ewwel punt meta nħolqot l-ewro. Ma konniex naħsbu li din is-sistema bil-fors ħajkollha xi tip ta' eżami matul is-snin biex naraw jekk treġġix imma issa rridu nestendu xi ħaġa li oriġinarjament kienet transitorja rridu naraw jekk dan huwiex l-approċċ ġust għax daħaj kollu żgur impatt fuq kif naħsbu ħanibqaw f'dan il-qafas ġiġidu jew ħanħarsu lilin minn dan il-qafas. Ma nistawx aħna niddiżappuntaw li ċittadini tagħna, ma nistawx namlu tabella ta' governanza xi ħaġa li mhijiex. Il-politika ekonomika tiġi koordinata anke fuq livell nazzjonali u ġela darba jkoll hemm dil ħaġa mbagħad ikun diffiċli biex wieħed jiddeċiedi jekk id-deċiżjoni tsirx awtomatikament jew le. Aħna hawnhekk qegħdin fil-logħba tal-politika u qegħdin minflok nippruvaw naraw um, namlu daw it-thresholds politiċi illi l-istati membri ma joġbu għamx, ċittadini ma joġbu għamx dawn. Allura, l-ridu namlu huwa li nsibu mux li natu sanzjoniet, għax mux ċe, ħagġa li toġobna li natu sanzjoniet, imma jekk ma nistawx nibdlu s-sistema, allura ikollna nħarsu lejn kif nistaw inset u il-metodi komunitarji f'din is-sistema u naħseb li nagħtu ktar setat li kummissjoni biex tagħmel analiżi indipendenti tkun ħaġa u pass importanti fl-interess pubbliku. Ħaġa oħra importanti hija l-leġittimità demokratika fid-deċiżjonijiet. Meta qegħdin nitkellmu dwar deċiżjoni awtomatika jew kella kwestjoni ta' disċiplina, qegħdin nitkellmu fuq affarijiet differenti ta' politika pubblika. Ġifri, qed nitkellmu fuq demokrazija u l-leġitimità, però għandna hawnhekk id-deċiżjonijiet li qegħdin neħdu llum, id-deċiżjonijiet li ħanieħdu fix-xhur u ġimgħat li ġejjin. U għalhekk irridu ngħaddu l-messaġġ l-ġurnalisti u l-pubbliku li għamnek ma nix biss task force ċaġa li s-sir wara bibin maluqa. Imma huwa l-Parlament li ħajjieħu deċiżjoni pubblika, ħajkun hemm diskussjoni u l-opinjonijiet kollha politiċi ħajjiġu inkorporati. Mhix kwestjoni ta' Brussell illi tgħaddi politika, imma l-parlamentari Ewropej illi ħajkunu qegħdin ikollhom ruol fiha. Imbagħad aktar il-qoddim jidu naraw jekk da proċeduri x'sekonna bżon ta' iktar dibattitu pubbliku l-Kummissjoni ħarġet bċertu proposti interessanti, imma forsi jiġi bżon xi tip ta' smieħ. Jiena m'għandix blueprint um, li l-istan segwi, però naħseb li l-istati membri għandhom ikollhom id-dritt illi jiddefendu l-opinjonijiet tagħhom li tkollna xi tip ta' dibattitu transkonfinali u mhux inħalluha fidejn il-gazzetti populisti li joqogħdu jikkritikaw l-istati membri mingħajr ma jarawx qed jiġri fil-verità. Jekk taraw ġara fil-rebbija, l-istati membri ma nexxilhomx isemmaw leħenhom u mbagħad l-argument intilef. Jekk ma jkollniex din it-tip ta' demokrazija, naħseb li s-sistema tiddajjef matul is-snin. U ikun iktar faċli għan-nies li jgħidu wara Brussell dejjem iwikkikom dil-ħaġa jew l-oħra. Il-Kommissjoni edha t-sugġerġi li kolna vot sa maġġoranza bil-reversi ġifiri l-istati membri kellu jużaw maġġoranza kwalifikata biex ikunu jistaw jelbu deċiżjoni ta' kommissjoni. L-idea tajba ma' ħafna xogħol legali li tisir qabel u kif qalt liża l-izbilanċi makroekonomiċi u ħaġa importanti. Idu nħorġu wkoll b'kunċett il-threshold ta' sanzjoni tiegħu 0.2% tal-GDP. Però m'għandniex valutazzjoni ta' impatt għalhekk diffiċli ħafna li niġġudikaw. U l-istrateġija 2020 nasab l-importanti ħafna li ikolna disċiplina minnaħa, pero minnaħa l-oħra nikkonsidraw ukoll il-tkabbir u l-impjegi. L-importanti hu li nikkonsidraw xinu ma prioritajiet tal-ħidma tagħna u li nkunu kredibbli grazzi ħafna ngħaddu mal-għajmal għajmal mela għas-sur Haglund ir-rapporter għal miżur ta' nfurzar biex nitkorreġu zbilanċi makroekonomiċi eċċessivi fiż-żona euro. Grazzi, Signora President. Nixtieq l-ewwel ngħid illi jiena pożittiv ħafna għall approċċ tal-Kummissjoni u kontent koll li għandna pakkett ambizzjuż li nistgħu naħdmu fuqu. Fl-istess ħin naħseb li nistgħu niddiskutu ħafna kif x'għamel il-Kunsill fuq dan is-suġġett. Ħaġa tajba li għandna taskwet force ambizzjuża mal-mod kif kien qed jaħdem il-Kunsill u ċertu stati membri fl-opinjoni tiegħi ma tantx tejjeb il-pożizzjoni tan-negozjati illi ħankunu fija ftit xhur oħra. Naħseb għalhekk li jkun importanti ħafna li jkollna approċċ ambizzjuż fil-Parlament u li nkunu maqudin kemm jista' jkun għax hekk ma nistgħux insibu maġġoranza wiesa li tappoġġa il-pożizzjoni tal-Parlament ikun dejjem iktar diffiċli li nindirizzaw il-Kunsill li jkollna fil-pożizzjoni finali. Ħaġa oħra mbagħad hija l-iskeda ristretta forsi huwa minnu illi kull MP individwali f'din il-Kamra għandu opinjoni għalih fuq da pakket. F'ħafna affarijiet l-MPs ma jinvolvux ruħom imma naħseb li f'dan is-suġġett ħafna mill-MPs ħajkunu involuti u naħseb li għandna x-xogħol eh, kbir ukoll qudiemna biex inkunu nafu x'jidu l-MPs u l-Parlament fuq da suġġett. Importanti li meta nibdew nanalizzaw dan il-pakket u naraw x'inhuma l-alternattivi għanna għawnek pakket ambizzjuż mill kommissjoni u jek nibdew ntejfu rridu naraw eżattament mbagħad x'għamlu minn flok jew xejġru wara l-Bank Ċentrali Ewropew ħa pożizzjoni soda fuq dan u naħseb illi in-nies fiż-żona ewro qed jippretendu li aħna nħorġu b'xi ħaġa ambizzjuża issa. U biex nuru li ċittadini u l suq finanzjarji li aħna nistaw u kapaċi naħdmu fuq livell Ewropew għandna bżonn ta' pożizzjoni soda biex nagħmlu dan għandna bżonn ta' kooperazzjoni tajbejna kontenti kuntenti li għandna diġà żewġ laqat tajbin ħafna ma' rapporters u gruppi illi mhumiex preżenti bħala rapporters kena diskussjoni tajba ħafna wkoll dan huwa approċċ tajjeb u bla dubju għanna ċans tajjeb illi konna pożizzjoni maquda mill-parlament. Ħaġa tinkwetani għalli ħafna mill-parlamenti u l-politiċi eh, nazzjonali wkoll għandhom opinjonijiet għawija fuq da suġġett, ħaġa normali, ħaġa naturali, ma ħadkompli tikkomplikanna l-ħajja. Jina rċivejt xi punti fejn kien hemm min xtaq jgħid illi il-proposta ta' mi mhijiex konformità ma' trattati kollha jiena m'iniex espert ta' trattati, però dana jpoġġina f'pożizzjoni fejn dun nanalizzaw kull puntu virgola. U naċċertaw li kollox qiegħed f'konformità ma' trattati eżistenti. Kien hemm min ukoll issoġġerixxa li jkun hemm bidli ta' trattati ma' forsi issa dara qegħdin naqgħu barra mill-ambitu tagħna. Fuq il-pakkett kollu kemm hu mbagħad naħseb illi Jina ma naħsibx li nista' naħdem mela ma kunnax qed tagħmel is-Sinjura Ferreira u viċa versa, għalhekk ħaġa tajjeb li nkunu nafu l kolx qegħdin nagħmlu sabiex joħorġu pakkett u approċċ koerenti. għanna kħiġim kien f'sitwazzjoni fejn nippruvaw irridu nippruvaw nsibu soluzzjoni fuq dawn l-indikaturi u id-differenzi fuq l-izbilanċi, id-definizzjoni fuq l-izbilanċi makroekonomiċi, kien għanna naqbel ma Sinja Ferri li ma nafux eżattament fuq x'qegħdin nitkellmu din hija l-ikbar sfida għal dan il-pakkett li nippruvaw naċċertaw li qegħdin nitkellmu fuq l-istess ħaġa. X'meta nħarsu lejn rapporti oħra li ġieli ġew diskussi f'dan il-kumitat, jidher ċar li mhux dejjem konna qegħdin naqblu fuq x'inhi definizzjoni pereżempju ta' sbilanċi makroekonomiċi. Però eħen naħseb li jekk naħdmu fl-imkien jekk nkunu sodi jiena xina nsibu pozizjoni parlamentari. Grazzi. Thank you, and uh, finally we have Mrs. Ford, uh, who's the rapporteur for the report. Grazie ħafna għanna Senjura Ford, s-sali ħatkallina dwar rekwiziti ta' għafas budgetarju tal-Istati membri, dan huwa forsi punt ta' tluq ta' kollox dan il-rapport għalli xawek għad nisolbu l-Istati membri biex jiproduċu d-data u jaqsmuwa maġġirin u il-membri tal-publiku. U għalek dan huwa l-punt ta' tluqa ta' diskussjonijiet u forsi kru kien hemm dejta aktar preċiża f'dawn is-snin ma konniex ninsabu f'sitwazzjoni li qegħdin fiha issa. Għalhekk naħseb il huwa importanti ħafna li ntejbu il-livell tad-data pubbliku disponibbli. U ovvjament jekk l-affarijiet joħorġu għad-dawl tant l-aħjar għal kollox. Il-punta tluq ta' kommissjoni iżid xib informazzjoni dwar id-data li jixtiequ l-istati membri li jipprovdu pereżempju contingent liabilities din hija xi li l-kollegi u jiena f'dan il-grupp edna li għandu jkun hemm iktar informazzjoni pubblika disponibbli dwar dan is-suġġett. Fir-rapport fejo Semmejna però li hemm bżonn nżommu f'moħħna li l-pajjiżi huma differenti bejnietom hemm differenzi nazzjonali u ma jistax ikollok approċċ illi japplika għal kulħadd kull darba. Il-Task Force ta' Van Rompuy daħal f'dettal ħafna f'dan is-suġġett u suġġerixxa approċċ fuq żewġ binarji l għanet ikollok set minimu ta' data illi għandhom jenataw, ikun hemm standards minimi. U bat, ikolna u koll standards mux vinkolanti addizjonali illi jistaw jittieħdu konsiderazzjoni. U dina jaf tkun puntatlu pjuttost utli. U għalek forsi jgħamil sens li niprofaw mużja tal fejn ħazbu li kuna datat li kuna dan it-tip ta' approċ fuq żewġ fażijiet. Jiet ukoll hemm ukoll żewġ livelli ta' sorvejjanza. Jekk jeżistu problemi, ikollok sorveljanza bażika normali, ma jekk jista' jkun hemm problemi mbagħad ikollok ta' daqsxejn iktar stretta. Em, kotazzjoni li jatu ġobna ħafna ta' George Bernard Shaw għalli li jek tieħu kull ekonomista fid-dinja tagħmilhom wieħed ma wieħed xorta qatt ma ta' sal biex tikkonkludi. Għalhekk għanna kħidu naraw min huwa fl-aqwa pożizzjoni biex jieħu deċiżjonijiet fuq l-Istati Membri. Il-Kommissjoni, l-IMF ħaddieħor min xi ħadd irid imma jirrikonoxxi x-xogħol tat-task force u hemm partijiet oħra bħalma huma l-IMF li jista' jkollhom rwol tajjeb ħafna importanti kemm fuq il-livell aktar strett ta' sorvejjanzi imma ki biex iħares x'qed jiġri fil-budgets tal-istati membri. Jista' jkun l-opinjoni tagħhom mhux dejjem tkun taqbel ma' dik tal-Kummissjoni. Għalhekk irid ukoll xi kliem fejn eh, fit-test li jgħid li huma jridu jippruvaw jimxu mal-Kummissjoni ma jgħidulna meta ma jistawx. Ħagġaħra li naħseb iridu nofru l pubbliku hawnhekk huwa li nitolbu lill istati membri illi b'mod trasparenti u aċċessibbli jagħtuna eh, previżjonijiet ta' kull tliet snin ibbażati fuq il-budget tagħhom. Għax mhux xejn ċar għal pubbliku dwar fejn qed imorru flejes tal-Unjoni Ewropea. U il-budget tal-Unjoni Ewropea huwa kbir ħafna iktar minn ta' l-Istati Membri għalhekk importanti illi nuru li qegħdin nimxu mar-regoli li nagħmlu għal ħadd ieħor. Ħaġa importanti li diskutejna wkoll fil-grupp tagħna huwa jekk dawn is-sanzjonijiet jaħdmux. Jekk ma jaħdmux, allura hemm bżonn ta' xi tip ta' riżoluzzjoni ta' kriżi kredibbli il-task force ta' farrom studja din il-ħagġa kif u l-idea li s-su għandu ikollu xejn mill jerfa ftit mir responsabilta jekk ikun hemm falliment m'għandux ikun dejjem in-nies li ħallsu taxxa li jridu jerfgħu ir-responsabilità ta' kollox. Naħseb idu nħarsu lej soluzzjonijiet ibbażati fuq is-suq. Nafu li din mhix tkun ħaġa f'dawn is-sitt dokumenti inizjali, però naħseb li din il-soluzzjoni ħatkun importanti għal qudiem. Grazzi ħafna fl-interess tal-istrutturati dan id-diskussjoni żommu sempliċi kemm jista' jkun. Għandi shadows li huma wkoll rapporters, eċetera, ġed tkellmu li ħan għamel u li ħa jekk inti indikat bħala shadow tixtieq titkellem għandi tlieta sissa li tkellmu li jixtiequ jitkellmu Always have a better idea, Mr. Langen. Nejmi kollok ideja aħjar, sun Langen. Nejmi kollok ideja ħjar mitċer, mela ħani shadows illi indikajt, għaw tlet membri u kor li muni shadows u jishti u jitkelmu kol, naċċettaw il-talba taħħom. U jekk intom shadows kollegi fuq rapport partikolari u tixti titkellem tindirizza il- kemm ir-rapporter għamlu dan sabiex jirrispondukom. Nistgħu nibdew hija struttura komplessa li għodimna hawnhekk, nibdew bis-sur Gold. Għal minuta. Żewġ minuti x'hekk inti li shadows. Sur Gold? Or if you don't want to, if you want to... Jek trittati l-ħintijak li Sir Lambert stajb ukoll. No, no, but I'm taking the shadows for... Għet niħu li shadow reporters, l-ewel, int mintix qiegħed u l-lista tiegħi. Biddiltu l-lista? La lejna shadow reporter għas-sitta li huma, qed jagħti Sur Lambert. Imma mintix fuq l-lista tiegħi tajt il-President. That's fine. You start, Mr. Lambert. Tajjeb, ibdinti Sir Lambert, se jemna zaġġew grazzi mela. Xtaqt ngħid li jiena rajt nuqqas ta' konsiderazzjoni il-Konsil vera f'din il-proposta. Mus marriċ nibda gwerra interistituzzjonali, imma naħseb li dan jibat ċar, sinjal ċar, li jekk iridu ninstema' f'dan id-debattitu hemm bżonn nuru għaqda konsistenti. U naħseb dan li bdejna nagħmlu bir-rapport fejju. U din hija direzzjoni li rapporters indikaw. U staqt nibda billi ngħid illi il-grupp tal-ħodor jixtieq jimxi din id-direzzjoni wkoll. Madana kollu hemm kavijat wieħed din hija kwistjoni politika ħafna u l-potenzjal għal firda hija huwa potenzjal li ħafna. U għal daqstant hemm bżonn inqogħdu attenti sabiex niżguraw illi ma nqawx din in-nassa u li noħorġu xorta waħda b'riżultat sostanzjali. Tlet kummenti issa dwar il-pakket, nitkellem f'termini ġenerali l-ewwel net, jekk irridu il-regoli jġobdu temżon sanzjonijiet fuq dan mem lebda dubju. Regoli mnar sanzjonijiet mhumiex regoli. Ma dan kollu bżonn ikonna regoli eh, validi u għandna tħassib li regoli kif huma proposti illum huma proċikliċi. Sabiex nieħu eżempju, jekk nħarsu lejn ir-regola li għandalani li naqsu l-stok ta' d-dejn, jekk nħarsu lejn il-numru ta' pajjiżi b'GDP ta' 100% ta' dejn, ir-regoli kif proposti jitolbu illi ikun hemm surplus ta' 5% kull sena. 5% ta' GDP kull sena sabiex uh, eh, nlaħqu marata. Issa aħna naqblu illi din ħaġa realistika? Għaxek le? X'nistgħu eh, niproponu pala konverġenza. Tini punt il-Parlament jinsisti fuq uh, eh, approach characteristic biex ngħidu l-għek dan mal 20 minna dan fuq rapport fejo, rajna illi fil-proposta tal-Kommissjoni għad ehm, ċertu kategoriji ma ma narawx x'fejn huma l-inċentivi. U b'inċentivi qed nitkellmu inċentivi reali hawnhekk għall governanza tal-Istati membri sabiex jipproduċu aħjar minn dak mistenni minnhom. U bekk ikunu f'pożizzjoni oħrajn meta jaslu dawn iż-żminijiet. Għal darba oħra mhux qed noqgħod nasal għal konklużjonijiet ma naqbel illi hemm bżonn illi nindirizzaw dan il-punt. It-tielet punt Il-Kommissjoni probabilment id-dizappuntat naftit meta ħarġisna li komunikazzjoni tal-Kommissarju Rejn fil-tart fil-rebija kien hemm indikazzjoni ċara li rixtaq jimxi l-qoddim u kien speċifiku fuq l-isbilanċ makroekonomiku u li konna setta indikaturi li kunu wisa bizzejiet minnajr ma jkunu wisa iżżejjed u għawnek rajna il-morna l-ura etnajd eh, zrajna li għallunna, eh, nirriflettu fuq dan namlu proposti u l-approvazzjoni tal proposti zej ziru bej kunżil kommissjoni u l-parlament neskluduħ. U għawnek aħna nemnu il irdun nkunu aktar speċifiċi fuq xet nistennew illi kunu dawn l-indikaturi sabiex nizguraw illi qed ħarsu lejn affarijiet eh, il-ġusti u mux qed nitkellmu hawnhekk fuq deficits u dejn pubbliku qed nitkellmu fuq anke fuq dejn privat u affarijiet bħal il-diżugwaljanzi jew dipendenza fuq esternalitajiet ambientali. Xtaq konkludi billi nirreagġixxi għal dak għalet Silvi fuq il-periklu illi eh, nitilfu l-ċittadini tani dan huwa periklu reali U frankament, Silvi, ma nemminx illi dan ġej mill-partiti populisti biss, ġej minn gvernijiet ordinarji tal-istati membri, minn kolinkwa grupp politiku, anka mill grupp tijaj. Jek irridu nġildu dan, irridu namlu zewċ affarijiet. L-ewel irridu nizguraw li n-involvu l-parlament mux biss la bozzar tal-liġijiet, imma fil proċess kollu kemmu. Fl-eżekuzzjoni wkoll ta' din il-governanza ekonomika l-Parlament għandu jkollu rwol għaliex għandna bżonn trasparenza u dan l unika mod kif iċ-ċittadini eh, jitlu fis-sistema u rridu l-gvernijiet tal-istati membri jifqu darba dejjem jitkellmu dwar l-affarijiet li joqtu li l-om biss għaliex meta nitkellmu fil-konsil jgħidu iswed meta marru pajjiża ma jgħidu iva dawk il-persuni Brussell meta jitkellmu dwar il-parlament jitkellmu mod ieħor għal kollox. Jina naqbel miegħek Silvi illi irridu nagħmlu rabta bejn strateġija pożittiva ġifieri Ewropa 2020 u ngħidu iktar kemm ikun hemm politika marbuta ma' sanzjonijiet aktar eh, ikonna governanza din l-affarjant tkun ċara. Dan ma' kontribuzzjoni tiegħek tiegħi sissa konnet nitkellem fost it-rapporti u għatfittul, fit-tul, grazzi. Sir Lanken, Sir Lamberts, u għaxedaw fuq sitt sit, eh, rapporti. Għalek tajtu sitt minuti, jew sitt ħalli lili, Immexxi jew tiġi jew toħod li posti. Għalaqt jgħid is sor Lamberts. Għantik il-lista, għataqbel ma dak li ħajitkellmu sur Kuna, l-Onorevoli Fejo, Sinjora Hubner, Sur Gilgold, Sinjora Swinberg, Sur Hagen, Sur Ċinutis, il-dawn kollha ma xedu rapporters u il-rapport, u Sur Schmidt. Sur Schmidt, inti wkoll għandek dritt titkellem, santi t inti l lista wkoll mas sinjura Luling. Ikkal maftit, iż ruħek iżejjed, ħalkom kollha, imma Shadows għandhom dritt jitkellmu qabel. Jekk tieħdu ktar fit-tul mill-ħin allokat, se jkolli naqta mill-risposti tar-rapporter. Qed inkun flessibbli għax naf li ċertu kollegi imma xedu fuq sit rapporti imma se jkollhom ehm, biżejjed ħin. Nibdew bit sir sakuna bat naraw kif niproċedu. Grazzi, Signora President, Sur Xikluna, pal kollegi naħseb illi fuq dak li ħreġ minnkom nsil mhux dejjem daw l-affarijiet jgħinu dibattu hawnhekk. It-tieni punt naqbel miegħu wkoll hemm xi tħassib fuq dana kollu. U m'għandniex niġru żejjed u għandna nisimgħu għandna nisimgħu fuq trattiet l esparti biss għanna bdon smiħ publiku għalix rritungna fuq aktar. Ma taqba taqbad tiġri fuq kwistjoni meta dini urġenti. Pala prinċipju nasab li naqblu illi regoli sanzjonijiet jista' jimxu jitfit, ovvjament jekk ir-regoli jagħmlu sens. Ejja nitkellmu fuq l-ewnet nitkelmu fuq iż-żona euro uqbinna li l-kriterji tal-munita waħda mhumiex qed jiġu abduti fiż-żona tagħna kif huma fl-Istati Uniti pereżempju u li minflok qed infasslu l-patt ta' stabilità u tkabbir u nixtiequ li kulħadd juri prudenza f'żmien ġust u ma nafx istax sejħilhom sanzjonijiet imma l-fatt illi Meta l-pajizi applikaw li jnaqdu għaddew minn perjodu ta' sentej ta' IRM 2, perjodu temporanju fl-axħar ta' din it-triq irridu jgħaddu mill-eżami xek. Għaldaqstant naħseb illi din kienet sanzjoni sa' ċertu punt. Jekk inti ma tobdix il-kriterji ma tikkwalifikax. Ħaġa ċara, mbagħad minn il-qudiem wieħed jistenna illi iżomm dak miksub fil-perjodu IRM2 ma it-triq kollha. Imma ħadd ma bassar dak li se jiġri, ġifiri il-kriżi ekonomika finanzjarja globali u rimedji marbuta mal-bailouts u eh, paketi ta' li għal daqstant rridu issa nibdew mhux biss mill-istadju għarem u nħarsu lejn kif nfasslu dawn regoli sanzjonijiet imma wara avveniment illi għal ħafna pajjiżi fisser ħafna u ħafna dejn għal raġunijiet li ġa semmew bailouts u eh, pakketti ta' stimolu għal fil-waqt li regoli u mandirizzati għal tibdil strutturali, issa wara avveniment ek kbir, avveniment minnar preċedent, issa la fejt nbidlu għalek nidun għod attenti sabiex nfasslu dal-forma skolla differenti fejn kolla ċatrit jispieganna għalfejn għanna dawn il-formuli komplikati u għalfejn għet jgħadnu kif jgħadmu. U rridu noqdu attenti għaliex se jkunu applikati għal pajizi illi raw deficit jizdiet minħabba ċirkostanzi mux tas soltu. Nasab nissin għafawnek. Grazzi wis. Is-sur Karens. Grazzi ħafna, Signora President. Jena naħseb ukoll nistamil kommenti ġenerali dwar il-ħtiġijiet tal afas budġetarju. Komment ġenerali fil-pajjiżi kollha tagħna rajna ċirkustanzi makroekonomiċi u budgetari qabel wara kriżi, għanna dejn pubbliku, dejn privat, inflazzjoni, indikaturi, għatu xogħol, produttività, trade balances, dawn huma kollha differenti, varjaw minn pajis għalliħor, liħor meta l-krizi finanzjarja laqtet laqtet il-pajizi tagħna mod simili, però ħallit effetti differenti anka sal-ġurnata tal-lum. Naħseb illi ħaġa waħda rridu niftakru illi aħna l-politiċi għana niftakru illi hemm bżonn nkunu ċari, nkunu ċari kemm ċittadini fl-Ewropa u anka sfiq finanzjari rridu nkunu ċari li xed naraw li meta l-politiċi jittitubaw iċ-ċittadini u koll jitawdu mat neħdu l-kastik minnaħa tal-prezzijiet tal-bonds. U naħseb illi huwa importanti ħafna illi ikonna linji gwida ċari illi jajnuna meta nitkellmu fuq sanzjonijiet u li niżguraw li sanzjonijiet tassew joqtu fil il ħaj u li permezz tagħhom niksbu lura l-fiduċa tas-suq u l-fiduċa taċ ċittadini wkoll. Pala l-aħar punt nista' nsemmi l-eżempju ta' pajjiżi l-Latvija li ntlaqtet blikraħ mill-kriżi l-gvern tagħna u l-Prim Ministru dejjem spjegaw eżattament fejn huma diffikultajiet u introduċew pakkett austerità sabiex jindirizzaw il-problemi budġetarji illi ma ġewx mill-passat imma ġew b'riżultat ta' kriżi. Il-rizultat mhuwiex biss illi l-miżur ta' austerita ġew introdotti u li l-ekonomija issa reġa' t imma fl-aħħar elezzjoni il-gvern irċieva maġġoranza kbira ta' voti favur politika ta' austerita u naħseb illi dan kien riżultat għal fad li konna onesti ma' ċittadini. Jekk ħarsu lejn dal-pakkett eh, mod ġenerali irridu nżommu dan l-element ta' onesta u mhux nibżaw minn dan l-element. Dan ma jfissirx illi onesta għandu wasal għal tmiem il-karriera politika ta' politikant mandu jissaxħaħ il-karriera ta' politikant. sur Fejo ħajtkellem fi sem is-sur Dorfman pala ċedu. Iva, grazzi sina President, ħanitkellem fisem is-sur Wolfman, il- xedow fuq il-rapport dwar l-izbilanċ makroekonomiku għalli xuħat jipparteċipa fil-fat palissa f'Komitat tal-Kooperazzjoni Parlamentari fuq Uzbekistan. Il-proposta tal-Komissjoni fuq il-Governanza Makroekonomika u għal daqsant fuq il-korrezzjoni ta' zbilanċ hija parti ċentrali ta' dan il-pakket sabiex nikżmu mill-ġdejt bilanċ tal-finanzament pubbliku u eh, nirrefokaw zbilanċ makroekonomiku u ma problemi eh, seri u hemm sorveljanza li jom li l-in mis-sorveljanza budġetarja u li l-in mill-pakket ta' stabilità kabir. Jekk riski makroekonomiċi jeżistu dan għandu jkunu monitorati u rikonoxxuti fih dan qafas f'mod f'waqtu li zbilanċ għandu jkun evalwat u ndirizzat b'istrumenti wiesa' u mekanizmu ta' twissija indikaturi sabiex nintenfikaw l-izbilanċ illi jitfaċċa f'partijiet differenti tal-ekonomija. Il-proċeduri proposti mill komissjoni se permettu miżuri korrettivi fl-Stati membri u l-proposta fuq l sbranċa eccessiv se ġie l-Stati membri sabiex jaġiġtu bi-pjantazzjoni sabiex jisolvu l sbranċ u jevitaw aġustamenti ta' kontroll illi jħallu effetti negattivi. Jina qed nistenna li naħdem ma' Sinjura Ferreira u rapporter Zohra, shadows u membri tal-Komitat sabiex naħdmu fuq il-parti korrettiva tal-governanza ekonomika. Grazzi. Okay, thank you for that. Tajab ħafna. Is-Sinjora Hubner. Grazzi ħafna. Jina u koll nemmen illi dan huwa pakket validu u li għanna niproteġu il-qalba tija u naħseb li għanna nadmu fuq l-idea illi l-puntatlu għandu jkun illi z-zona euro ija u ħatkom li tkun etrogenja u anka rridu nkunu konxi tal-fat illi il-kawzi għall-izbilanċ se jkomplu jaħdmu kol fil-ġejjini. san se jkollna situazzjoni fej daw la fejt se jkomplu jkunu jgħadmu. se jkunna governanza dajfa li xovjament il-xogħol jkun ħajkun għaddej, rridu nkunu konxi minn dan u għanna naraw ukoll kis niproteġu dak li huwa importanti. X'tan nifoka fuq tlieta jew erba' kwistjonijiet fejja ta' għandi dubji. Jiena nemmen illi idealment irridu sistema illi ma tiġġenerax bilanċ. Ma nafx dan u fattibli jew li nistax niksbu għal daqstant l-alternativa l-lum illi niġġeneraw mekkanizmu, laqwa mekanizmu possibbli ta' interventi eh, fuq bażi ta' episodi anka sabiex nekkoreġu politika fuq livell ta' gvern rridu wkoll nikkonsidraw meta nkun qed nfasslu din is-sistema illi rridu nikkontribwixxu għal sistema li tkun anqas suscettibbla li sbilanċi għanu fl-Unjoni Ewropea. Jena naħseb ukoll li kun utli ħafna jekk fit-tfassil tas-sistema ma nisseparawx l-izbilanċ estern mill-izbilanċ intern. Għal daqstant naħseb illi għanna nħarsu lejn dawk nistsejħu twin imbalances u l-rabta bejnietom, speċjalment fil-kontest ta' din id-dilemma bej konsolidazzjoni fiskali u tkabbir. Forsi kun hemm eh, trade-offs bej żewġ naħat illi jistgħu jipprovdu soluzzjoni u li forsi għandna nsemmu anka fil-kriterji li nsemmu. Naħseb li jkun utli wkoll illi niftakru illi zona euro miex biss eh, xaħġa fejn qed taqar politika differenti ta' stati membri differenti. Imma għandna wkoll individwaw individwi li mhumiex jagħmlu bizzejiet. Meta nistabilixxu wkoll dan l-aġir mhux ġust, forsi għanna nieħdu n-konsiderazzjoni kolli fatti li dan jistajħalli impatt negattiv fuq stati membri oħrajn fiż-żona euro. Il-raba punt tiegħi Jina naqbel il- il-punti ta' forzar li jiġu fl-axar tal-pakket u se jkun effettivi għaw le dan se jiddependi fuq it-fassil tas sistema u fuq kem se nifmu kif se nifmu xinu zbilanċu xmuriċ u anka l-indikaturi kif dawn jinaqdu fl-imkien u anka disponibilità ta' data għal daqs l-inforzar għandu jiġi konsidrat fl-istadji kollha ta' sistema. Fuq li kastigar marbut ma' l-artiklu 4 fuq regolament fuq l-inforzar, mizur ta' inforzar, għat għandi xi dubi u jikonfondin il-fat tal-fejt nġustifikaw din is-soluzzjoni illi ikonna vot politiku li soltu jkun suġġettiv u hemm fatturi differenti fil-proċess. Jek niddeċidu fuq eh, kunxem ksur ta' regoli jew le ma sax nifhem il-loġika hawnhekk imma fil-kuntest ta' kastigar il-punt kruċjali huwa l-ċirkostanzi eccezzjonali li xidaj li fil-passat ġab kien esperienza il-jek din definizzjoni ma tkunx infasla kif suppost tista toħloq danni gbar fejn ma nkun nistaw namlu xejn u dim situazzjoni bħal din. L-aħħar kwistjoni fuq dan din il-kategorija il-kwistjoni ta' moral hazard li naraw f'artiklu 4 li għajdan l-artiklu li stati membri li ma mux jiksru regoli jivvotaw fuq ikun xem ksur un bat jiġbru dak li sabu u jqasmu l-informazzjoni bejnietom. Jena naħseb li billi aħna sensittivi għal moral hazard ma sax nifhem li ma interessi ħajkunu qed jiddominaw fil-Kunsil meta dan l-eserċizzju ta' kastigar jibda. Dal-puntatu mhux ċara lija, Sur Gigult, grazzi. Iva fil-qosor ħafna. Naħseb li fuq dan il-pakket il-komitat il pakket il komitat għandu responsabilità kbira illi fuq fatturi ekonomiċi jaħdem kif suppost. Sfortunatament fil-Konsil hemm tendenza kif hawn hawnhekk illi naħsbu dwar dan f'termini purament politiċi. U inkomplu fuq pożizzjoni speċifiċi li taħtieħdu minn gruppi politiċi differenzi, anka fuq sanzjonijiet u anka kwistjoni tal-skema ta' riżoluzzjoni u anka fuq l-izbilanċ. Jiena naħseb li l-punt ta' tluq ta' dan il-pakket għandu jkun iħtieġa reali għal kooperazzjoni ekonomika bbażata fuq l-esperjenza tal-kriżi li għadna kemm għaddejna minna. Maħniex niġġieldu zbilanċ illi għatem jom mux hemm imma li tassew eh, seħ u dan għandu anka jgħina għal konsens, e kif naraw anka fil-rapport fejju, appuntu naraw il regoli il-ġodda jinkludu u jirriflettu il-krizi il rajna issa. bad dawn kunu vinkolanti wkoll. Imma dan irtikun ikun veru għaż-żewġ naħat. Kemm għaddejn deficit u anka fuq kwestjoni tal-izbilanċ u situazzjoni li qed jiffaċċa l-ikbar ekonomija fil-żona euro hija situazzjoni ta' deflazzjoni. Waqt li oħrajn esperienza inflazzjoni, dan mux jaħdem, mish kwistjoni ta' kompetenza ta' bis, rajna, daw kien sejħu acid price bubbles li dawn, et jikkawżaw problemi għal kompetittività. Dan u kol għandu jiġi indirizzat u l-mizuri għandhom ikunu ibsa u kol. U jina naħseb illi um, opportunità ta' ftejim wisa biss jekk ir-regoli jkunu bsin fuż żewġ naħat tal-problemi illi seħew. Jena naħseb ukoll li huwa importanti li ma nistawx nitolbu minn pajjiżi b'miżuri ta' austerità illi jitolbu u jwaslu għal zvilup proċikliku u hemm differenza bejn rotot ta' suċċess fuq miżuri ta' storita, pal-marajna fi-Zrezja li fej jisolver problema U f'kas bħal dan tista' tgawdi minn esportazzjoni iktar ta' billi tuża rata ta' skambju tiegħek Kubek te tikkompensa parzjalment għal domanda interna ta' austerità fil-waqt l europa F'termini ġenerali ma tistax tagħmel dan, iktar lejn hemm pajjiżi li marru li lejn it-threshold ta' 60% u se jispiċċaw fuq rata ta' 80% se jkollna l taqstan deflation, zvilup fuq il-deflazzjoni jekk regoli ma jkunux ċari, mhux qed nitkellem fuq livellori ta' dejn pubbliku, imma huwa importanti ħafna illi l-aspett ekonomiku jiġi rispettat hawnhekk għal inkella ir-regoli politiċi kontra d-dejn se jwaslu għal problemi ekonomiċi kbar. L-aħħar punt li xtaqt inressa jiena naħseb il-kwistjoni il kwistjoni fuq bailout sal kredituri mill-gvernijiet jiena naqbel ma dak li qalet Viki u dak l għalli li fuq il-gvern ġermanis nafu tibdil fit trattat musse se materializzaw għal daqstan nasib illi ħaj tkun ħagġa tajbek din il-parlament jizviluppa possibiltajiet u proposti fuq kif niksbu din il-mira minnajr tibdil fit trattat u nasib li huwa possibli billi konna regoli komuni għal bonds governativi jekk ninkludu għan fil-regoli tal-bonds għal gvernijiet fil-ġejjien nistaw niksbu xi tip ta' skema ta' riżoluzzjoni mingħajr ma jkollna bżonn tibdil fit-trattat. Forsi hemm alternativi oħrajn sabiex nikbu stess mira ma naħseb li din tkun xi ħaġa kostruttiva ħafna. Nistgħu nipproponu bħala parlament xi kostruttiva bħal din għaliex inkun qed nitifendu id-drittijiet ta' minni ħalla 16 illi konna bejlaw ta' dawk li taw kreditu kif ġiġi. U kunet nizguraw eh, illi ma jirux premjati għal riskju għazin ħadu. Thank you, Madam Chair. Onorevoli Swinburne, grazzi ta' sew Senior President naħseb illi diġant għal ħafna u għalek jiena ser nitkellem dwar il-proċess u mux dwar mux ser nagħmel kommenti speċifiċi li mbagħad ser nitkellem u ma' rapporters U importanti li kunem kooperazzjoni b'saħħita u koordinazzjoni b'saħħita bejn l-istati membri. Din titibda taħta ma jkemm jista' jkun. Ma rdux nistennewhom ħafna mill-azzjonijiet diġà jistgħu jibdew. Naħseb li dan l-effett l-aktar koordinat irrid jiġri qabel ma nistennew illi jintem il-proċess ta' trialogu. Iżda fil-Parlament Ewropew hawnhekk irridu nġibu l-affarijiet żewġ mal-ewwel u mhux nagħmlu b'mod maġel, irridu nikkunsidraw l-implikazzjonijiet kollha. L-iktar minħabba l-fat li bħalissa ftit pajjiżi huma f'konformità mar regoli tal-patt ta' stabilità u tkabbir. Għaldaqstant is-sanzjonijiet mhux ħajamlulhom differenza. Is-sanzjonijiet ġew infassla mill-Kummissjoni biex ikunu miżuri ta' prevenzjoni bikrin ħafna. U għalek aħna nistaw naħdmu biss meta nsibu l-bilanċ, u għalek jekk naġlu dan muser jgħin l-ħadd. Għanna ħin disponibli, għedin naraw il-livelli ta' djun tal-istati membri, u għalek ma rridux naġlu, anke jekk għalinna biex naġlu, aħna rridu nsegwu l proċeduri normali tagħna. rridu niżguraw li kunem seduta ta' smieħ pubblika, li kunem n-nis prezenti jemmek u dini opportunità biex il-pubbliku jkun jafx qed jiġi diskuss. U importanti illi ikonna il-rapporti supplementari permess tal-proċeduri dawn jibdew jitfaslu biex nappoġġaw il-ħidma li qed nagħmlu. Biex bekk ma taħna nidħlu fi situazzjoni ta' trialogu u għal-vot tagħna stess aħna nkunu fiduċjużi illi aħna nkunu trattajna l-kwistjonijiet kollha uħut eh, minn dawn il-kwistjonijiet huma marbuta ma' ekonomija komplessa U għalek, aħna rridu nizgura l-konna l-odot tkonna disponibilità tagħna biex nkunu nistgħu nilbu dawn ir-rapporti. Il-Kummissjoni kienet qed titkellem dwar żvilupp ta' scoreboard dwar indikaturi finanzjarji. Jiena nemmen ir-rwol Ewropew hawnhekk irid kollu rwol ewlieni. Il-Partit Ewropew il-Parlament Ewropew irid kollu rwol ewlieni. Ħafna stati membri għandhom interess hawnhekk u l-Parlament Ewropew jista' jkun medjatur biex jiżgura li l-istati membri il-kbar ma jkollhomx wisq leħen fejn l-istati membri żgħar ikunu mistoqsija biex jappoġġawhom jekk meħtieġ. Jiena ser insegwi dan kollu ma' rapporters. Grazzi tassew. Grazzi issa sur Handel. Grazzi tassew, Sinjor President, kollegi din id-diskussjoni li kellna hawnhekk tidher waħda qed twiet ħafna. Aħna kellna strument stret ħafna dak tal-pat ta' stabilità u ta' tkabbir wassala sanzjonijiet kbar, ista ma ħadmux. U meta ma ħadimx, ma ħadimx fid-direzzjoni tajba, l-inqas mill-punt di vista ekonomiku. Ħadem ma detriment ta' ċittadini fi stati membri. Dan rajnieh minnaħa soċjali u koll, ista bl-istess mod, naqas il-poter ta' xiritana fil-pajizi konċernati. U jidher li għabazi ta' dan aħna qed narġgħu naħsbuha meta nindirizzaw il-segwitu għal-kriżi għanna strumenti nistaw nissanzjonaw, imma rridu nisguraw li sanzjonijiet ikun jistaw jiġu applikati b'mod aktar flessibli. Sada ma jbiddix natura tal-affarijiet, jek nar proċeduri kriminali per eżempju. Aħna provajna. Ma kunu taqsek ħoros fil-konfront tal-kriminali. Edna illi dawn għandhom tort ma jistaw xoħġu budget bilanċjat u ma mux disciplinati bizzet. Iżda nafu mill-kriżi ekonomika li l-affarijiet mhux hekk jaħdmu fil-Greċja f'stati membri oħra nafu l-affarijiet mhux hekk jimxu. Hemm kwistjoni ta' kompetitività wkoll u l-miżuri li nistgħu ndaħlu biex niżguraw il kompetittività ma jkollix lan li ta' messar l-istati membri, u għallek nittamaw li nsibu qbil, għallis naħseb li neħtiġu approċċi differenti, il-kollegi l-onorfu li Lambert diġa semmew dan. Iżda aħna għadna ma avanzajniex ħafna fid dibattitu għadna ma lħaqniex qbil, imma nittamaw illi għedin nimxu lej din id-direzzjoni li neħtieġu Ewropa aktar mirata soċjalment, Neħtiġu l-istrumenti biex dan nilħu. Rridu nieħdu sanzjonijiet kriminali, maħniex qegħdin nkunu drakonjani wis fuq eh, xi ħadd li huwa responsabbli għad-destin ekonomiku tiegħu irdu niżguraw illi f'din il-komunità ta' stati membri dawk l-istati membri li jidħlu f'ċertu problemi minħabba stati membri oħra jew minħabba interplay fuq swieq finanzjari, ovvjament irridu nippruvaw ngħinuhom. Irridu niżguraw illi ma tikkundanna ma nikkundannawhomx. da tassew, signora President. U issa, ħadd minn dawn ir-rapport, l-ebda minn dawn ir-rapporti ma diskuti speċifikament, pero nixtieq nagħtu kontribut aħna l dak li qed jagħmel Parlament Ewropew nittama li għaw ħin bizzejiet u rida sabiex tisimgħu l-opinjonijiet tagħna fuq is-sustanza f'dan ir-rigward nixtieq ngħid li fuq dan il-pakket, per eżempju, f'din il-proposta tal-Kommissjoni, aħna ħankunu edin naħdbu mal-Kommissjoni, però fil-fatt eh, ma naqblux, ma nix għalfejn jaħdmu maħħa, ma għandu xejdu iktar disciplina, iktar supervizjoni, iktar kollox, u problema illi għanna l-lum qoddimna hija dik ta' tkabbir Ġiġant qal hawnhekk mill-membri tal-Parlament id-dejn, id-dejn pubbliku mhux qed jiġri mitkabbir. Jiena li ma fimx ta' kommissjoni u li dan kollu qed jiġi eh, mibni fuq bażi żbaljata għanna mandat zbaljat u dana dizastru, kollox dizastrus. Għat nibbaza fuq il-pat ta' stabilita u tkabbir dak li għajt il-pat għalfej ma stajnix naplikaw, għalfej labda pajis ma applikaw, ma nistawx ikonna eh, ekonomija aktar b'saħħita jekk ma naplikawx dal-pat, kif ħajjispar ix-xilqat se ma m'għandniex il-pat ta' stabilita u tkabbir, u allura kwalunkwe tip ta' disċiplina trid bħala riżultat ħadd ibda soħloq ħafna eh, problemi soċjali. L-Estonja, l-Estonja iva mela disċiplinat ħafna nies kalla għamlet sanzjonijiet u x'kien ir-riżultat. Ir-riżultat huwa li l-lum il-ġurnata il-ħaddiema eh, għandhom paga eh, biċċiċri jitħallsu dik dak ir-riżultat. Aħna għadina hawnhekk fil-Parlament Ewropew biex indirizzaw propju daw l-affarijiet ħaġa oħra. F'din id-diskussjoni jiena nixtieq li nisimgħu wkoll parlament tal-Parlament Ewropew ta' Kunsill ta' Kummissjoni ma naħseb li din ħatkun ġlieda diffiċli ħafna x'dawn il-miżuri li ta' pars għadin jgħatu daqxejn ta' ordni jiena naħseb li maħniġ għadin nimxu b'mod demokratiku u mux għad nitkellem fuq iċ-ċittadini Ewropej, ma għad nitkellem fuq l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea. Eħ nibdew bil-Parlament. Il-Parlament Ewropew ħadd ma taħ widen, ħadd ma taħ kasu. U hemm bżonn li jagħtu kasu għaliex hekk suppost u fil-Greċja minħabba l-miżuri kollha ta' austerità li ttieħdu ħadd ma jisma' lill-Parlament Nazzjonali u aħna qegħdin hawnhekk nirrappreżentaw lin-nies liċ-ċittadini u għalhekk hemm bżonn intervjenu imma x'jiġri il-Parlamenti Nazzjonali jqogħdu jissegu kalma b'kalma deċiżjonijiet u japplikawhom ma x'jiġri mir-responsabilità tad-demokrazija u lura għandna bżonn ta' qafas ta' koordinament veru, però idu nimxu fl-istess triq. Monnux namlu ta' birroħna li ma nafux qed jiġri fuq il-livell istituzzjonali, aħna hawnhekk qegħdin nitkellmu nibdlu kondizzjonijiet u dan ifisser li rridu nibdlu xi ħaġa biex ikollna qafas istituzzjonali Ewropej, Ewropew. Aħna maħniex gburin, aħna ma provajniex it-trattat tal-Lisbona, ma xi ħaġa irid jinbidel qed jobbligana nagħmlu xi ħaġa illi aħna namlu nagħmluha noqdu attenti għax daħħa joħol inna problemi fil-futur jira naħseb illi hawnhekk ninsabu f'sitwazzjoni negattiva u aħna rridu illi insaħħu il-pozizjoni tagħna avolja ma naqblux mal-idea li naħdmu mal-Kummissjoni. Mela, skont din il-loġika taħsbux illi kolkom l-appoċ tagħna għal pożizzjoni komuni. Alors si euh, il y a une leçon à cette crise. Grazie. Jekk hemm talima li ħadna din il-kriżi hija li aħna rridu nikkoordinaw il-politika makroekonomika tagħna lkoll naqblu dwar dan. Jidher li nafu li dawn l-isbilanċi makroekonomiċi sabu postom fuq l-agenda tagħna minnaħa taħa l-Kummissjoni tidher qed titratta dawn l-isbilanċi kummerċjali. U ħarġet ħafna suġġerimenti biex issolvi dawn l-isbilanċi. Sta dawn iħolqulna xi ftit ta' dubju l isbilanċi makroekonomiċi li huma jippruvaw jindirizzaw huma biss il-ponta tal-iceberg għall-inqas Hemm żewġ tipi ta' sbilanċi makroekonomiċi li l-Kummissjoni injoratom. L-ewwel net nitkellmu dwar it-tfaddil bejn it-tfaddil u l-investimenti l-iktar fi Franza u l-Ġermanja dawn huma żewġ pajjiżi li għandhom 60% tal-GDP tal-komunità u dawn l-isbilanċi ekonomiċi ġejjin ukoll minn sbilanċ ieħor. Ġifieri l-isbilanċi fit-tħul Dan minħabba l-aġir fil-konfrontat faddil minn mis-setana. Jina naħseb fit-tabbira tal kummissjoni tal-ġimgħa l-oħra igrava dawn it-tlet bilanċi. Biex narbot ma dawk il kollegi naħseb li aħna nistgħu nispiċċaw politika ekonomika aktar restrittiva jekk nirrestrinġu l patt ta' stabilità u ta' tkabbir. U dan ser joqtol kull ir-kupru tal-ekonomija aħna tkellimna biex niprofaw insolvu l-izbilanċ kummerċjali bejn ir-reġuni, iżda dan jista' jwassal għal deflazzjoni fil-salari. U jista' jwassal li kun hemm inqas domanda interna u nidħlu għalhekk f'reċessjoni ġdida. U id-deficits tal-budget jikbru aktar. U għalhekk Hemm bżonn ta' sanzjonijiet semi awtomatiċi dawn il-sanzjonijiet irrikomandati il l-Kummissjoni. Mhumiex serjoġbu ħafna li ċittadini. Tens ħaġa diffiċli li nifmuha. Naħseb li l-Parlament irid jara x'tip ta' ħidma qed jagħmel par pereżempju rapport fuq inizjattiva propja minn l-Onorevoli Fejo. Din hija xi ħaġa li turi kemm hu importanti li naraw ir-rati ta' għati rati ta' investiment u r-rati ta' tkabbir. L-ideja hija illi ikonna approċ pajis wara pajis. Il-Ġermanja mhux bħal Spanja. Franza mhux l-istess bħal Italja. Hemm rapport ieħor mill-Onorevoli Beres li għadej fil-Parlament li qed jindirizza l-kriżi hemm bosta rakkomandazzjonijiet li jmorru l-bot minn dawk li resqet il-Kummissjoni l-iktar fuq il-politika antiċiklika Naħseb din il-pożizzjoni ta' sew interessanti, Sur Gigold u kol jgħati din il pożizzjoni Dan qed sa rigward tal-isbilanċi kummerċjali bejn ir-reġuni. Jiena naħseb il-Kummissjoni tipprova tiskopri dawn il-fondi strutturali li huma finanzjati mill-Eurobond. Id-dibattitu għaddu kemm infetaħ, iżda jekk aħna ma nistawx nġelu l-Kummissjoni tifhem u tagħmel sens mela ġir tagħha u anke l kunsill mela wisq nibża li l-Kunsill mhux jkun kapaċi jikkonvinċi l-Parlament Nazzjonali li dawn il-linji ta' politika huma raġonevoli. Onorevoli Lulling u mbagħad Onorevoli Schmidt. Grazzi tassew, Signora President. Jena, ma rridx kun kattiva fil-konfront ta' ħadd Iżda dwar l-approċ tal-Parlament fil-konfront tal-Kunsil, naħseb li din mhix kwistjoni ta' MEPs li juru kemm huma b'saħħithom. Imma kollox idur madwar il-kwalità tal-ħidma tagħna jekk il-Parlament jista' jikkonvinċi l-opinjoni pubblika u l-Istati membri dwar il-punti vista tagħhom fir-rabta ma' supervizjoni, dan għaliex da kull min qed jitratta dawn id-dossiers trattom f'ċertu profondità kienu jafux qed jagħmlu u ħarġu b'soluzzjonijiet illi kienu aktar soluzzjonijiet ta' natura Ewropea. Jiena naħseb dan il-pakket ta' gvernanza. U wera u rina il-direzzjoni li rridu nsegu, supervizjoni u governanza. Irdu jsegwu l-istess direzzjoni. Iżda ma nistgħux naqbdu u nasumu li l-affarijiet ser jibqgħu għaddejjin hekk. U hemm ir-riskju li xi ħadd jista' jaqbad it-triq il-ħażina. Strasburgu l-ġemma l-oħra tkellimna dwar ix-xkiel finanzjarju u kien hemm ħafna kummenti li ġew imqajma minħabba eh, ċertu nuqqas ta' koerenza jiena minix żgura ma nista' nifhem lan ta' rapporter fejn hu qed jipprova jaqgħad l-akbar maġġoranza. Iżda meta jipprova jagħmel hekk huwa qed ikollu jħallas qares, mhux possibbli li wieħed jażel bejn għażla ekonomika jew politika huwa possibbli interpretaw dawn ir-rapporti kif irridu. Imma jina jkolli ngħid illi jiena ma naqsam s opinjoni tal-Honorable Fortman Call illi l-ħidma tagħna kważi intemmet dwar dan il-pakket. Kontrarjament jiena naħseb il-pakket ta' gvernanza ekonomika illi aħna se nkun qegħdin nittrattaw iġenna u jwassanna biex namlu għazliet ta' bilħaq diffiċi dan huma għazliet irridu namlu u aħna irridu nsemmaw leħinna. Jekk il-Kummissjoni u l konsil jinsabu fuq quddiem din rigward tal-pakket ta' gvernanza aħna wkoll irridu nsemmu leħinna rridu ngħidu aħniex favur jew le ta' sanzjonijiet. Du naraw jekk dawn is-sanzjonijiet irridux kunu awtomatiċi jew le. U din hija għażla illi aħna rridu nagħmluha. Wara li smajt xi kollegi hawnhekk illum f'dan id-dibattitu jidhirli illi għandna xi ftit mifruda. Dina ħaġa li ma nistawx nevitawa, ma jek nikonsidrawx għal François Berru. Ja kulħadd jaħseb bl-istess mod ifisser illi maħniex naħsbu. Jiena sodisfatta illi l-onorevoli Guna fukat fuq kwistjoni ta' sustanza. Fl-aħħar net, President, nixtieq ngħid li dan ser ikun proġett ta' bilħaq diffiċli. Aħna ma nistgħux nistaħbew wara din il-faċċata unika tal-pakkett. Naħseb il-MPs e kollha ħadmu bisħieħ ħadmu tajjeb ħafna dwar dawn id-dossiers kollha. Naħseb li għandhom sfida kbira qudiemhom. Grazzi l-Onorevoli Schmidt. Grazzi tassew, Sinjora President. Jiena qed nitkellem bħala membru u ċittadin mhux fiż-żona euro. Il-punt di vista tiegħi jekk aħna ser nestendu żona euro, dawn il-proposti li qed jitfaċċaw bħalissa huma essenzjali. U ma rridu kunu stretti u konsegwenti. Għaliex jekk le għalija ikun impossibbli nipprova nikkonvinċi l-oħrajn li ċittadini ta' pajjiżi se jivvotaw favur l-euro. Għaliex dak li qed jingħad illum huwa araw, xadna fl-2003 aħna għedna illi dawn kienu ser ifallu u dawk il-pajjiżi ma kienu ser iżommu ma' regoli u hekk ġara eżattament. L-istess diskussjoni għaddejja nimmaġina ġewwa l-Finlandja. Mux għet nitkellem dwar sanzjonijiet, multi, kastigi, le. Imma irridu nżommu ma regoli. Pactus anseranda. U l-ebda pajis ma jrid jipprova jaħrab dan il-kompitu tiegħu. Jiena kont grat ħafna illi intom fi Strasburg kull ġimgħa l-oħra aċċettajtu rapport fejo fejn intqal illi fuq bażi volontarja dawn il-pajjiżi saw nkunu parti mill-leġislazzjoni. Hekk joġobkom kollegi aħsbu dwar dan. Forsi tistgħu tajdu aħna ma rridhomx dawn il-pajjiżi magħna, imma hemmhekk tkunu sejrin żball. Għaliex dawk il-pajjiżi li jinsobu barra żona euro bħalissa qegħdin jagħtu prestazzjoni ħafna ħjar minn dik tal-pajjiżi fiż-żona euro. U dan mhux biss dwar dak il qal Sven Giegold. Kenna xi kriżijiet dawn il-pajjiżi, imma aħna Kenna aġir tajjeb, u il-Latvja per eżempju, jekk wieħed għomma regoli jekk ikollu dialogu man-nies, huma ser jerġgħu itallawk. Ek ġara fil-Latvja. Irridu nemnu illi aħna għaddejjin tajjeb. Maħniex ngħidu l istabilita hija l ħaġa, aħna qegħdin ngħidu illi l-istabilità hija tajba biex noħolqu postijiet tax-xogħol ġodda. U l-inflazzjoni, l-inflazzjoni hija l-ar ħaġa li nistgħu nagħtu liċ-ċittadini tagħna. Għal daqstant, aħsbuha darbtejn, aħsbuha dwarna, li ninsabu barra, kunu aktar inklusivi. Grassi, issa, spiss l-aħjar kelli ma jkunu fl-axħar. Kelli ma jmiss kolom minuta biz biex iwieġbu. Dan huwa l-ewwel skambju ta' opinjonijiet istaw jekk tgħidu iżommu l-kummenti ta' għad-diskussjoni li kolkom mal-shadow sekk jogħġobkom rapporter sonorevoli Fortman Cole. Nixtieq titkellem għal minuta Iva, jien nixtieq nirringrazzja lil kollegi għal kontribuzzjonijiet tagħhom. Hemm xi ħaġa waħda ċara, mhux ser tkun xi ħaġa faċli. Jiena naqbel ma' kollegi illi qalu illi fi rapport tal-nerva li fejo, l-nerva li beres, aħna nistaw inżommu ma riżultati u kompromessi ġenerali, iżda issa irridu nfasslu l leġislazzjoni u ovvjament hemmhekk irridu nkunu pjuttost speċifiċi għalhekk insab ħerqana biex naħdem ma'kom. Meta aħna nżommu id fit, meta ħna nippruvaw naġixxu fuq ċertu kwistjonijiet. Hekk biss jista' jkollna pożizzjoni b'saħħitha meta ħna jkollna maġġoranza mifruxa fil-Parlament. Hemmhekk natu ċertu konċessjonijiet ovvjament, imma jirdu konna żewġ linji ġenerali, minna ħajrdu neħu il-djun u deficits u minnaħa l-oħra jdu nġildu l-izbilanċi makroekonomiċi. Jekk aħna naħdmu f'dan ir-rigward, aħna ser jirnexxielna. Nixtieq nistieden il-kollegi kollha meta jkollkom ċertu kummenti jew ċertu rakkomandazzjonijiet dwar ir-rapporti hekk jaġobkom. Ħossukom ħilsa biex tikkuntatjawni jew tikkuntatjaw il-rapporters l-oħrajn. L-onorevoli fejhom mhux hawnhekk l-onorevoli Ferrera, mhux hawnhekk l-onorevoli Gular. Grazzi ta' sew, President. Aqda, Iva. Grazzi, Estrid, tal-li sħaq dwar il-fat li misu ħaġa faċli. Irridu naħdmu ħafna dwar din il-kwistjoni, mister tkun ħaġa faċli. Jien nixtieq nirringrazzja il-misħaq dwar il-fatt li ma rridux miżuri proċikliċi rridu naraw il-konsegwenzi kif qalet is senjura Hubner. It-telet dwar ir-ritmu. Kajas tel qed ma naħseb għandha raġun Irridu naġlu imma rridu noħolqu prodott tajjeb ħafna. L-aħħar punt inħobbu koli. L-Onorevoli Hagin Mariċi jitkellem l-Onorevoli Ford. Grazzi, norbot ma xi punti il semew il- Carrot solistic, sistema ta' inċentivi u sanzjonijiet, din hija xi sew importanti. Il-kummenti dwar il-moral hazard, perikli morali kienu tassew importanti. Rrid hija kwistjoni ewlenija kif qalet estri irridu naraw jekk jaħdmu xew jekk ma jaħdmux hemm ħafna kwistjonijiet kbar marbuta mal-moral hazards. Sven, il-kumment tiegħek dwar il-fatt irridu nsibu mod kif nkunu nistgħu nduru ma' din il-kwistjoni tal-moral hazard. Naħseb li task force hekk qed tagħmel permezz tal-mekkaniżmu ta' risoluzzjoni. Jiena ma nafx is soluzzjoni tiegħek taħdimx mill-punt di vista tal-investituri. Għaliex għall-bosta investituri hija tassew diffiċli din hija l-problema li għandhom risoluzzjoni tal-banek biex jinvestu f'bonds f'obbligazzjonijiet illi Umbat jista' jkollhom xi drittijiet awtomatiċi marbuta. Ma nafux hux soluzzjoni hija ejjew infittxuha din is-soluzzjoni iżda din hija xi ħaġa li task force qiegħda tindirizza. Jekk naraw dan bħala pakket u importanti illi l-Parlament jara l-ħidma li diġa saret. Aħna dan diġa diskutejni ma' rapporters dal-ħodu biex nipruvaw niżguraw li aħna ser nibbenefikaw nkun nafu fejn u mal-punti kritiċi biex nizguraw illi konna soluzzjonijiet li jaħdmu fil-ġejjeni. Grazzi ta' sew kollegi dejt il-President. Jien nixtieq ngħidilkom illi ser ikonna bosta rapporti għal 24-25 ta' Jannar. Għandkom ħafna xogħol tagħmlu. Grazzi ta' sew għal kooperazzjoni tagħkom għal paċenzja tagħkom għal sentuni biex infassal dan id-dibattitu komplikat Stilkom likla tajba se nerġaw niġu lura hawnhekk fit-tlieta għal skambju ta' opinjonijiet ma' Kallos Taveras, President tal-Kumitat ta' Regolaturi. Grazzi tassew.